Okay, colleagues, we can start with our point five of the agenda, the exchange of... Dew punt 5 tal-agenda, skambju ta' opinjoniet ma' Hans Hugervorst, chairman tal-IASB, nil-qawħ fosna, fil-komitat ekon, Sir Hugervorst, ex-ministru tal-finanzi fl-Olanda, u qed iżur il-kumitat tagħna fil-kaptu tiegħu ta' ċer ta' IASB illi mill-2001 se jiżviluppa standards għal rapportaġġ termini ta' kontabilità u hija l-darba li l-ekona tilqa lil-Sur Hoverwards fil-karga tiegħu naħseb illi hija opportunità f'waqta li niddiskutu uħud mill kwistjoniet l-aktar relevanti marbuta mal eh, l-accounting u eh, anka fil-kontest tal-qafas qed jiġi żviluppat tu anka fid-dawl tal-dispożizzjoni ġdida għal-friends disa erba u l-ġdida anka fuq is-self. U importanti li konna di diskussjoni u l-Komitat ikon għandu jiffoka fuq il-kwistjoni ta' eh, accounting anka fil-qasam ta' governanza ġita ta' EFREC u anka dialogu dirett ma' IASB. Għal daqstant merba mill-ġdijt l-sur Hugervorst fidejk sabiex tintroduċi il kustjoni qed niddiskutu. Grazzi President. Jiena grat eh, il qiegħed hawnhekk ma' Sur Filip Danjung minn Franza sabiex nitkellem mal-Komitat ta' konfu eh, l-ISB jiena nemmen illi eh, kontributat ta' kwalità għolja u aktar importanti l-lum minn qatt qabel il-kriżi finanzjarja ġaret l-Europa tirrealizza li trid tnaqqas id-dipendenza tagħha fuq il-finanzjament bankarju għal din ir-raġun li l-Unjoni Ewropea tixtieq toħloq unjoni ta' suq ta' kapital u grazzi għal din l-unjoni kumpaniji għandhom jingħataw aċċess aħjar għall iswieq tal-kapital. Jiena nemmen illi s-swieq tal-kapital jistgħu jgħinu sabiex jipprovdu l-ossiġnu li tant hemm bżonn għal negozji li m'għandhomx kreditu negozji Ewropej. Sabiex is-swieq kapitali jaħdmu kif suppost, hemm bżonn jiġu regolati kif suppost. Swieq tal-kapital huma eh, mimlin konflitt ta' interess u kull meta persuni jaħdmu ma' oħrajn, bil-flus ta' oħrajn, regolamentazzjoni hija essenzjali sabiex eh, nevitaw il-problemi. Standards ta' kontabilità huma parti essenzjali mill-infrastruttura regolatorja tas kapitali. Informazzjoni finanzjarja ta' minn fuq għajja essenzjali għal fiduċa fil- eh, sotar fil ekonomija tagħna u ISB trid tiġib kontabilità u stabilità u trasparenza fil-standards eh, finanzjari internazzjonali. Aħna rridu l swieq s onesti u fil-passat l ISB iġġieldet battalji kbar sabiex tikxef spejjes eh, u ġib iktar trasparenza. Investituri sa jafu l-ispiża tal-responsabilità anka f'termini ta' pensjonijiet u nittamaw li dal-waqt niċċaraw l-affarijiet fuq dejn. Moħbi wara impenji ta' self u f'dal każijiet kollha interessi moħbija Unters mobbja kompanija għadhom qed jipprotestaw kontra l-standards tagħna disciplina li nimponu fuq privati u magbar iktar rigorużi mid-disciplina ta' diversi settur madwar dinja fej responsabilità fil-qasam tal-pensjoni ta' dom moħbija. Kif tafu l-Kommissjoni fil-preżenti tevalwa l-impatt ta' IFRS l-Unjoni Ewropea. Mhux qed nistennew li din il-valutazzjoni tajt li IFRS hija perfetta li nafu li maħniex. Madana kollu nħossuna fiduċjużi li l verdezza se jkun illi f'termini ġenerali IFRS kellu impatt pożittiv fl ekonomija Ewropea. U ngħidilkom għalfejn il-fatt. Rewenet. IFRS provda Ewropew fl-2005 l lingwa wieħed semmi kontabilta qabel dan l-Unjoni Ewropea kella diversi lingwi f'termini ta' kontabilità aktar minn 15 u fondi ta' pensjonijiet Ewropej u kreduri u istituzzjoni finanzjarji kellhom jgħaddu minn martir s għaliex li ma kienx hemm traduzzjoni xilqa ta' dan il-lingwaġġ u l-introduzzjoni ta' IFRS kienet bidlet diversi affarijiet termini ta' ħarsina investitur ħolqot ta' spensa tant kena bżonn u anke komparabilita għall-investituri. l Regoluturi nazzjonali li huma parti minn eżma seta' jibdew jiparagunaw eh, l-esperjenzi tagħhom jaħnu mod transkonfinali. Il-kisba l-investituri kienet kisba wkoll għall-kumpaniji. Issa għandhom eh, livell ugwali l-kulħadd temm ta' kontabilità u il-fatt li qed jaħdem b'lingwaġġ wieħed fl-Ewropa u wkoll ħaġa li tevita spejjeż għall kumpaniji u negozji tagħna. Minn meta l-Unjoni Ewropea għadu ta' Everest ħafna mid-dinja fil-fatt segwit per eżempju tagħna fil-preżent 114 il-pajis adotta IFRS fil-waqt 12 oħrajn eh, ser jibdu jagħmlu dan. L-Ewropa kollha l-Amerika Latina, l-Kanada, ħafna pajjiżi Azjatiċi kollha jużaw din is-sistema. U l-użu ta' Everest hija qed tinfirex anka eh, f'pajjiżi eh, Azjatiċi l-Istati Uniti qed iżommu ma' hawnhekk il-pajjiżi Ewropej jistgħu jużaw anka dan fuq il-stock markets Amerikani, dan ifisser jgħata fadlu l-flus. Il-firxa tas sistema madwar id-dinja jgħata benefiċċju kbira għall-investituri Ewropej pal fondi ta' pensjonijiet illi għandhom jinvestu kif supposta li jkun hemm ritorn tajjeb għal pensjonanti u grazzi l-IVRS jistaw jistgħu jifmu rapportaġġ ta' kompetilità tal- ta kumpaniji Afrikani, Koreani u Brażiljani u għal negozji Ewropej Everest wassal għal naqis konsiderevoli fl-ispejjeż. Naqqas il spejjes għal kapital u naqqas il spejjes għal sussidjarji barranin. Il-maġġoranza kbira tal-114 pajjiż li adottaw Everest samlu dan mingħajr ma għamlu l-ebda adattament lokali. Il-fatt li għataw l-ura mill-li of fl-standards ifisser the cinema mux li jaqblu perfettament ma dak li namlu, ma ħat jirrealizza li kull pajis jibda jagħmel il-verżjoni tiegħu, il-benefiċċji li jkollok standards globali jispiċċa jisfaxxa fix-xejn u morru lura għall-standards nazzjonali. Carve out U dan li fqal carve-out limitat, l-Europa diġa adottat l-standards kollha tagħna. Dan ma jfissirx li l-Unjoni Ewropea ċediet is-sovranità tagħha fuq l-standards ta' kontabilità, għaliex l-Ewropa ma taċċettax l-standards tagħna bil-għama u fil-fatt fil-ġurisdizzjonijiet kollha l-Ewropa għanda liżjed proċedura ta' endorsement diffiċil komplikata tinkludi l-IPRAC, il-Kummissjoni, il-Kunsil u anka il-Parlament fejn intom intom. Aħna bħala l-IASP nafu sew li jekk aħna ma nikkonsidrawx eh, b'serjetà l-input minn ħatakom fuq l-standards u l-fissar tal-standards, ħajkun hemm riskju għall-standards infushom. Jiġifieri, aħna ma nikkonsidraw b'attenzjoni kbira l-opinjoni tagħkom. Aħna bħala organizzazzjoni globali, aħna ma jistgħux jarawna li nsegwu biss il-pariri tal-Ewropa u ovvju li rridu nisimgħu wkoll il-konstituenzi mhux Ewropej tagħna. Jina ċert li l-evalwazzjoni eh, tal-IFRS tal-Unjoni Ewropea ħajkollha kummenti kritiċi wkoll. U aħna ovvjament nippruvaw intejbu l-affarijiet meta naħsbu li l-kritika hija ġusta aħna narfu li l-istqarrijiet finanzjarji forsi huma twal wis u komplikati wis u qegħdin rivedu l-rekwiżiti ta' l svelar sabiex nevitaw eh, wis svelar eh, ta' boilerplate U dawk li jaħsbu li eh, wisteħita profitti għal bazi ta' evalwazzjonijiet eh, dajfa ħan ikkunsidraw l-opinjonijiet tagħhom. Għalhekk hemm bżonn ta' prudenza sabiex nevitaw li l-assi u l-profitti jiġu mistqarrija żejjed u aħna nikkonsidraw il-liabilities ukoll u hawnhekk għandna bżonn ċertu impenji li rridu fil-balance sheet. Aħna nisimgħu b'attenzjoni l-kritika iżda fl-istess ħin għandna bżonn l-indipendenza tagħna biex nevitaw li nqabdu taħt l-interessi speċjali bħal bankira wkoll għandhom bżonn l-indipendenza tagħhom mill-industrija finanzjarja u mill-politika. Regulatory capture kienet kawza importanti fil-krizi eh, Ewropea, ġifiri n-noqodu attenti ħafna, ħanisimaw il-kulħat, iżda aħna dejjem ħanżommu għal-qalbna l-interess pubbliku. Issa nixtieq nixbet għal konklużjoni tiegħi aħna verament nilqaw l-ambizzjoni tal-Ewropa sabiex noħolqu Unjoni ta' Suq Kapitali l-eżistenza u l-użu ta' set wieħed ta' standards eh, eh, ta' kwalità tal-IFRS hija xi ħaġa kruċjali sabiex l-ambizzjoni tagħna ssir realtà. Is-swieq kapitali jistgħu jaħdmu sew biss li kollhom regolamentazzjoni kif suppost u l-IFRS hija parti essenzjali minn dan ir-regolament. U l-IASB hija lesta li tagħti lill-Ewropa l-għodot li għandha bżonn sabiex kun tista' twettaq l-ambizzjonijiet tagħha. Grazzi tal-attenzjoni jien ovvjament lesni wieġeb nwieġeb kwalunkwe mistoqsijiet li jista' jkollkom. Grazzi ħafna ta' din l-introduzzjoni tant interessanti minna ħatijak. Issa ħanad l-kelma l-kellima tagħna. L-ewwel kellim Burkat Balz mill-PPE. Grazzi ħafna, Sur President. L-IASB bħalissa qiegħda taħdem fuq standards għal kontratti tal-assigurazzjoni, l-IAS Erba'. Iżda dan tridu taraw brabta mal-IAS disa fuq l-istrumenti tal-finanzjar. Mistoqsija tiegħi hija din kif tistgħu tassiguraw li l-istandards huma konsistenti ma' xulxin. U ngħidu dwar il-proġetti ta' investiment fuq medda twila ta' żmien kif ħajġu mitqiesa? It-tini net, bħala il-kap tal-IASB inti trid armonizzazzjoni addizzjonali tal-istandards ta' kontabilità fl-Unjoni Ewropea u jiena nixtieq. Forsi anka nikkritika din il-pożizzjoni dwar il-proporzjonalità. Jina naħseb li miex ħaġa tajba li l-SMEs irridu jagħmlu eh, kontabilità jew eżerċizzi ta' kontabilità kemm il-darba u jridu jikkonformaw ma' dawn l-aspetti tant e, komplessi ma tmurx id fit ma' l-analiżi tal-benefiċċji mal-ispejjeż u id-direttiva tal-balance sheet li ġiet maħduma mill-ġdid e, riċentement miex ħatejn l-affarijiet. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Issa dwar l-IFRS disa għala qliħ, e, erba għadna fil-proċess, forsi għandu ftit. Dan huwa standard li huwa kemm fil-kontenut kif ukoll minn perspettiva politika komplikat ħafna, diffiċli ħafna, hija industrija importanti ħafna. Aħna ma fissajniex għax aħna għat irridu nifinalizzaw IFRS erba' għat mannix id-data effettiva u il-fat li għanda interazzjoni mal ifrs disa ħan ikkonsidrawa bis-serjetà. Iżda għadna ma finalizzajniex e, il-diskussjoni tagħna fuq dan. Issa l-kontabilità u l-investiment fuq medda twila ta' żmien, l-aħjar forma ta' investiment ta' medda twila ta' żmien huwa li wieħed jixtri e, l-stock f'kumpanija u dinja xi għalix għaliex la darba jitħlu l-flus ma jħorġux Għalek huwa importanti ħafna li l-investituri kellu ċertu fiduċa fil-kontijiet ta' kumpanija. Iġbiri li kunet jirċivi l-istorja tajba u l-standards tagħna huma bbażati kollha fuq dan biex jagħtu l-ola trasparenza lill-investituri dwar l-opportunitajiet li kumpanija tista' tagħti manka ir-riski li jista' jkun hemm. U għalhekk huwa verament importanti li aħna jirnexxinna niġbru ir-riski moħbija kollha, ir-responsabiltajiet kollha fuq il-balance sheet u għalhekk dan l-standard huwa tant importanti. Issa dwar l-SMEs iva ovvjament. Jekk SMI e ma mhux kwotat, mandu x'aqsam xejn ma l-IFRS, m'għandux għalfejn jikkonforma ma dan dawn il- standards standards komplikati kollha, U din hija deċiżjoni mhijiex id-deċiżjoni tagħna, hija d-deċiżjoni tar-regolatur tas-securities fejn jekk jaħsbu li l-IFRS għandu jiġi applikat mill-kumpaniji kollha kwotati, jekk irid ikun hemm distinzjoni bejn l-SMEs u kumpaniji kbar, sissa regolaturi ta' securities Ewropej maġranza kbira għallu li la darba titkun tkun e, kwotat trid tikkonforma biss jieħma la IFRS dissa għaliex e, għandek fidejk il-flus tal-investituri u għandhom ikunu jistaw iserħu fuq l-standards tal-IFRS. Imma dan verament fidejn ir regolatur ta' securities mhix kwestjoni tagħna. Dak li tippruvaw nagħmlu aħna huwa li fis-sistema standard innaqsu naqra kumplessitajiet jina semmejt il-fatt li aħna qegħdin naħdmu fuq program ta' dwar l-izvelar Għedin niprofaw eh, inġeddu għom b'tali mod li l kumpani jisibu aktar faċli li eh, jeliminaw ċertu zvelar u l-istqarrijiet finanzjari kunu nari nas komplikati. Grazzi. Thank you. For... Grazzi ħafna issa l-grupp SND. Onorevoli Serbaje. Grazzi ħafna, Sur President. Sur, Sur Baje. Eh, jena nishtiq ikun naf, dak kollu li twaqqaf sissa taħt l-IFRS. X'inhuma il-problemi il-ewlenin li qegħdin taraw intom f'pajjiżi? ċinu ma l-problemi u l-enin, l-ostakli biex wieħed jimplementom. Umbat l-investituri, ovvjament, irrit ikollhom ċertu fiduċa dan huwa veru għal dinja privata e manka il-settur pubbliku. Pajizi Belġu iżda anka pajizi oħra ħana qegħdin naraw L-standards ISA tal-2010 mhux għax hemm dubju dwaru mill-Kumitat ta' Reġuni, ma l-ispjegazzjoni ta' warajh għaliex titlob lill awtoritajiet li jispiegaw l-investimenti kollha f'sena fil-waqt ikun aktar interessanti u b'ta' benefiċċju li jsir wara u mhux qabel sena partikolari. U rridu nikkunsidraw ukoll ir-riżorsi kollha ta' finanzjar li l-komunitajiet u l-awtoritajiet lokali jista' jkollhom. Jew anka forsi l-istat infushom. Intom diġà ħsibtu dwar dan? Naf li trattati jgħidu li għanna nanalizzaw jew nużaw l-ispejjeż u d-dejn. Iżda dan mhux dejn net, Għalli xrit inti ma tnaqqas kollox dak kollu li jkun l-ammortizzazzjoni jew inkella jisa jkun hemm massi kapitali. Sibtu dwar dan il-punt, grazzi. <laughs> yes, my, my colleague will be able to answer the second. Uh... Forsi il-kollega tiegħi jista' jwieġeb it-tieni mistoqsija bil-Franċiż. Mela, dwar x'inhuma l-problemi ewlenin li għandhom in-nies madwar id-dinja dwar l-implementazzjoni tal-IFRS, naħseb li iva jkollna ħafna ilmenti dwar il-kumplessità Imma mbagħad meta tifli ftit ħafna drabi din il-kumplessità naraw li ġejja minn attivitajiet ta' negozju li huwa komplessa hemm ħafna kumpaniji li għandhom eh, pensjonijiet li huma komplessi ħafna bħala strumenti finanzjarji u l-kontabilità tagħhom hija diffiċli ħafna u anke l-SMEs illum il-ġurnata għandhom id-derivati finanzjarji dan wasal li l-kontabilità tkun kumplessa ħafna, imma għal modelli eh, relativament sempliċi la IFRS biex daqsek komplikata, li ħaġa fantastika hija li meta tara li 114 il-pajis madwar id-dinja adottaw ad l-IFRS, mux ħafna minnom sabu xi problemi kbar, u anka pajizi emerġenti bħal Brazil u l-Korea, il-Malazja, il-Singapur, per eżempju, dawn il-pajizi jistaw jadottaw dawn l-standards minar problemi eżagerati. U riċentement jina tkellimt mal-kumpaniji tal-auditjar dwar l-impressjoni tagħhom dwar il-kwalità tal-applikazzjoni ta' standards f'dawk pajizi. U Huma jgħidu li hija għolja ħafna u titqabbel ma' dak li qed jiġri fl-Ewropa, ġifieri tinkoraġġina. Issa fuq it-tieni mistoqsija. L-impatt tal-standards fuq il-kontabilità pubblika. Din ma għax taħt l-ambitu tal-organizzazzjoni tagħna. U l-standards Maħnix aħna li nwaqfu li nfissaw l-standards għal dawn l-autoritajt lokali? Issa aħna sa ċertu punt naħdmu għabbażi ta' dan għaliex nippruvaw eh, nispiraw lil nafusna jew kellha nużaw il-prassi kurrenti bħala ispirazzjoni. Iżda dak li semmejt inti, jiġifieri l-idea tal- eh, l tal-investimenti fuq xi perjodu, din hija xi ħaġa li aħna ċertament nistgħu neżaminawha, ma naħsibx li hemm xi obbligi għall-istati biex jimplementaw dawn l-standards memx pressjoni, jekk iridu jistaw jamlu dan. Iżda dan mandu xieqsam mana, ma nistaw najdu xej fuqa, grazzi. Grazzi ħafna. Issa, Kay Swinburne, ECR. Grazzi ħafna u grazzi għal kummenti ta'kom anka jekk xorta waħda huwa ta' diżappunt kbira lija li l-Istati Uniti għadu qed juża il-sistema tal- tal-Istati Uniti u mhux l-IFRS u dinja hija eh, xi ħaġa li suħat ma jrid isemmi meta nikkunsidraw id-daqs tal-kumpaniji tagħhom iżda Samuel Sam, Samuels eh, membru tal-Task Force tal-Zvelar kitbu xi ħaġa fit-Times riċentement fejn hu jissuġġerixxa li il-banek għandhom imorru li lin mill-IFRS Disa u jikxfu anka il-rekord tagħhom stess billi jgħidu kif it-telf tagħhom iqabbel ma dak li stennew jagħtu xi spjegazzjoni għal differenzi li sta jkun hemm. Inti semmejt li għamilt revizjoni reċenti tal-IFRS Disa, ikkonsidrajt din l-azzjoni jew inkella jekk ma milċek tappoġġa din l-estensjoni għall ifrs disa fil-ġejjini sabiex intejbu il-gvernanza korporata fiħdan ta' tan negozji fiħdan dawn l-istituzzjoni finanzjarji, grazzi. L-ewwel net. Il-kumment għasir tiegħek dwar eh, l-Istati Uniti. Iva fil-fatt huwa diżappunt għalina li għadhom ma inaqdux għal sissa, jena għaw xieġi fil-ġejjeni, huwa pajis kbir, għadhom l-ikbar suq kapitali tagħhom stess, għandhom tradizzjoni twila, jiġifieri din hija deċiżjoni naqra diffiċli għalihom bil-US Gap. E, dak li qed nittama jiena huwa iżda li forsi l-Istati Uniti jkunu jistgħu jagħmlu deċiżjoni bħal dik tal-Ġappun li jippermettu l kumpaniji individwali li jikkompetu ma ifrs sabiex jadottaw la FRS. Forsi dan huwa mod kif nistgħu nimxu l qoddim fl-Istati Uniti, imma din hija xi ħaġa li għad irridu narawha. Jina personalment membru tal-Bord ta' Stabilità Finanzjarja bħala President tal-ISB għalhekk aħna tkellimna eh, ma' dan it-Task Force tal-Iżvelar għamlu bieċa xol verament eccellenti fil-fat l-Zvelar imur lilin minn dak li aħna nitolbu mill-IFRS u jina naħseb li meta huma juru x'inhuma r-riski tagħhom u kif dawn żviluppaw jiena naħseb li dawn jista' jintużaw anka l-isqarijiet tal-FRS għaliex dawn huma tip ta' rekwiżiti li aħna wkoll għandna. Issa ovvjament, aħna diġà nirċivu ħafna kritika li il-rekwiziti ta' zvelar tagħna huma ibsa wis partikolarment tal-SMI tal irridu noqogħdu naqra attenti Iżda ħafna minn dak li tagħmel din it-task force tal-iżvelar immur tajb ħafna ma' dak li nitolbu aħna wkoll. of management financial Yeah. Thank you. Grazzi ħafna issa fisem il-grupp tal-Alde Kora. Grazzi ħafna jina nishti nieħu din l-opportunità biex nitkellem il-lingwa om tiegħi. Ħan nistennikom tilbsu l-headphones. Dak li nixtieq nistaqsik sur Holdefors huwa dan. Biex nassiguraw li esma, jew ngħidilkom li esma sena li għaddiet kella reviżjoni tal-implementazzjoni ta' dan kollu u jidher li s-servizzi finanzjarji u l-istituzzjonijiet ħafna drabi jużaw metodi differenti biex jevalwaw l-affarijiet bħad derivati pereżempju u meta sar stress test kien hemm 19 il-riżultat għal dak li huwa l-impatt li jista' jkun hemm fuq ħidma addizzjonali iżjed il-qoddim u dan minħabba l-metodoloġiji differenti li ntużaw. Issa dwar it-tnaqqis tal-burokrazija għall-SMEs, il-Kummissarju Timmermans u kollet jieħu dan l-approċċ, iżda d direttiva tal-kontabilità nizlet ċertu regoli speċjali għall smis għal dak li huwa l-kontabilità sabiex kun tista' tassigura li r-regoli jiġu semplifikati għalihom. Inti taħseb, fl-opinjoni tiegħek, possibbli li nkomplu nużaw l-SMEs mod aktar simplifikat biex nissimplifikaw il-metodi ġifiri għalihom. Mela, ħanaddi l-kelma l-Filip Danġu l-kollega tiegħi biex iwieġeb il-mistoqsija dwar l-SMEs. U dwar l-ewwel parti tal-mistoqsija tiegħek, l-ewwel net, eżma qed tagħmel biċċa xogħol verament eċċellenti biex tiġbed l-attenzjoni għal dawn il-problemi. Fil-passat bħalma għedt fl-introduzzjoni tiegħi ma kien hemm l-ebda mod li regolaturi nazzjonali setaw iqablu l-affarijiet kif kienu sejrin bejn eh, istituzzjonijiet finanzjarji u stqarrijiet finanzjarji għal xinkitbu f'lingwi differenti. Issa li hemm eh, denominatur komuni l-IFRS, qed iwassal biex dawn il-problemi jiġu eh, mikxufa, eh, jiġu jagħmluha prezz possibbli li regolaturi jinfurzawhom dik i-xogħol ta' il biċċa xogħol tagħhom mhux tagħna hija xogħol ta' regolaturi li jaraw li jiġu applikati kif suppost l standards u aħna dan nilqawh. Qed isiru passi kbar il qudiem iżda għad hemm ħafna xogħol li jrid isir. Aħna naħdmu mill-viċin ħafna ma' ezma, jekk ma jħossu li hemm wisq varjetà għaliex hemm xi ħaġa li sejra ħażin bl-istandards tagħna, jindirizzawna, jitolbuna biex inbidlu l istandards tagħna. U aħna dejjem nisimgħu b'attenzjoni kbira dak li għandhom xi jgħidu. Xi kultant anka nbidlu l istandards tagħna skont il-pariri tagħhom. Għalhekk, hemm bżonn ta' kooperazzjoni mill-viċin bejn l-ISB u ESMA U dak li qed isir fil-fatt għandna MOU bejn iż-żewġ organizzazzjonijiet u aħna għandna kuntat verament frekwenti magħhom. Issa fuq l-SMEs, kontabilità, ecc. l-ewwel net aħna bħal ISB maħniex involuti bid-direttivi tal-kontabilità fl-Ewropa, din hija xi ħaġa li għandha x'taqsam mal-Kummissjoni u intom. U aħna maħniex parti minn dan il-proċess. Iżda Aħna żviluppajna standard għall SMEs fuq talba ta' ħafna pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw anka il-Bank Dinji. U dawn l-standards ilhom hemm mill-2009 ma tantx jintużaw fl-Ewropa għaliex ma ġewx adottati mill-Unjoni Ewropea. Għalhekk jeżistu qegħdin hemm iżda mhumiex parti mill-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Hemm ċertu stati membri li ddeċidew li adottaw dawn l-standards għal ċertu klassijiet ta' pajjiżi fil-ġurisdizzjonijiet tagħhom stess. Xitnej. Iżda ħafna drabi jintużaw biss bażi volontarja. Dan l-standard huwa utli ħafna jekk naħsbu pereżempju dwar il-bżonn tal-finanzjar tal-SMEs illum il-ġurnata. il il ġurnata Jekk l-SMEs mhux ħajġu finanzjati iżjed mill-banek imma mill-fornituri tal-equity eżempju jew ta' kapital, irridu jikkomunikaw is-sistema finanzjarja, situazzjoni sitwazzjoni finanzjarja b'tali mod li nistgħu nifmuha mhux biss f'pajjiż wieħed fejn sabu huma imma fil-kumplament tal-Ewropa. Il-prodott tagħna huwa xi ħaġa li tista' tkun utli jekk tiġi adottata jekk, jekk kbir, biex, nkunu nistaw noħol u dem tip ta' komunikazzjoni għall smes li forsi għandhom bżon il-kapital finanzjarju. Iżda issa fidejn l-Europa jrid tiddeċidi i. Aħna qegħdin nistennew lilkom bażikament. Ċidu taraw jekk xħat tkun utli jew le. Grazzi ħafna issa fisem il-gwe. Non revoli Jegas. Mela, jiena naħseb li issa evolvejna mis situazzjoni li kena qabel, li kena l-kapitalizmu tal-istat, u issa għanna dinja fejn ir-reġim huwa wieħed mm, ta' kapitalizmu monopolistiku fejn il-monopoli għandhom ħafna seta f'dan il-qafas l-entitajiet regolatorji għandhom rwol imsaħħa ta' importanza kbira. U fl-Unjoni Ewropea dawn jinsabu fil-qalba ta' dibattiti importanti li qed isiru bħalissa. U bħala parti minn dak id-dibattitu jina għandi xi mistoqsijiet li nixtieq insaqsi dwar l-IASB u l-gvernanza tiegħu. Din istituzzjoni forma forsi tistaw tifmu ċertu deċiżjonijiet ta' importanza kbira li mbagħad jaffettwaw eċiren ta' eluf ta' kumpaniji u li għandha importanza kbira eh, dwar it-titjib ta' trasferiment u simetrija tal-informazzjoni li hija disponibbli. U għabbażi ta' dan, jiena nixtieq nkun naf sa' ċertu punt xinu ma l-opinjoni tal-instidna tagħna fuq il-limiti demokratiċi għall-istituzzjoni għall-IASB u l-mod ta' kif hija immexxija, aħna nafu li l-finanzjar jiġi prinċiparjament mis-settur privat Hemm element pubbliku wkoll mill-2008, iżda x'inhija l-proporzjon tal-finanzjar privat fl-IASB li appoġġa l-istituzzjoni? Aħna nafu li il-membri tal-bord tal-trust huma maħtura l-aktar minn kumpaniji kbar li b'mod arbitrarju jaħtru il-membri. Ħafna minnhom fil-fat jiġu minn kumpaniji ewlenin li għal darboħra jgħajem il-punt dwar l-indipendenza. U fil-fat huwa dan id-dibattitu li huwa interessanti ħafna u li kopri ħafna partijiet ta' politika Ewropea li aħna qegħdin nippruvaw e, nistaqsu dwaru. E, Il-mod ta' kif istituzzjoni tiġi immexxija twassal għal ċertu standards iżda tipprova tigarantixxi wkoll li dawn jiġu implementati. Għandna nifirdu dawn il-funzjonijiet importanti ħafna? Dawn huma l-mistoqsijiet li xtaqt nagħmel fuq il-gvernanza u jiena nixtieq nkun naf x'taħseb inti dwar dawn il-punti. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna għal din il-mistoqsija ġusta u importanti ħafna ħna nirċievu ħafna mistoqsijiet dwar il-gvernanza tagħna u m'hemm xejn ħażin b'dan. L-ewwel nett. L-ola autorità tagħna hija eh, organizzazzjoni pubblika l-Bord ta' Monitoraġġ li tara kemm eh, il-securities, eh, il-situazzjonijiet mill-awtoritajiet u huma jaħtru it-trustees tagħna mhumiex maħtura mill-kumpaniji imma minn dawn l-uffiċjali pubbliċi. U huwa minnu li ċertu trustees għandhom sfond, jiġifieri li kienu jaħdmu għal xi kumpanija. E, per eżempju, il-president tal-bord ta' trustees tagħna kien il-president tal-awtorità tas-suq finanzjarju Franċiż Iġviri, hemm uffiċjali pubbliċi u jiena pereżempju kont uffiċjal pubbliku wkoll u jiena u jista' jkun hemm ġifieri li nkunu membri tal-bord. U hemm ukoll eh, funzjoni ta' supervizjoni fil-organizzazzjoni kollha kemmi. Issa dwar li finanzjar aktar minn żewġ terzi tal-flus tan jiġu minn sorsi ta' settur pubbliku, minn gvernijiet, jew inkella minn regolaturi ta' securities għabbażi tal-GDP madwar id-dinja u l-Unjoni Ewropea hija waħda mill-kontributuri importanti għal budget tagħna. Għalhekk il-maġġoranza hija pubblika u aħna qegħdin naħdmu sabiex fil ġejjien wkoll dan is-sem pubbliku ikun ikbar milli huwa bħalissa. Li ħaġa importanti naħseb huwa li il-membri tal-bord huma kompletament indipendenti li bdew minnhom m'għandu xi rabta ma' organizzazzjoni pubbliċi jew privati. Huma membri sħaħ, u jifissaw eh, l-standards nazzjonali ħafna drabi dawnu ma' nies li għandu għandhom ruol ta' supervizjoni u ta' direzzjoni fil-kumpanija ma' dan dak kif ikun is-soltu ma' fl-ISB le. Aħna nitolbu li l-membri tal-bord tagħna ikunu kompletament indipendenti. U id-due process tagħna wkoll huwa l-iżjed wieħed trasparenti tal, tal eh, eh, dawk li fissaw l-standards. Il-laqat kollha tagħna huma pubbliċi, huma trasmessi fuq l-internet, kulħadd jista' jarahom jistgħu jiġu segwiti minn kulħadd. Il-dokumenti tal-bord kollha tagħna huma pubbliċi huma disponibbli kulħadd jista' jaqrom u assolutament projbit li l-membri tal-bord ikollhom laqat privati ma' aktar minn ħames eh, membri tal-bord, ġbiri ma' jkunx hemm eh, deċiżjoni li jittieħdu minn qabel ma' sir il-laqa u għaqda ta' dawn l-elementi kollha u ma' assigurazzjoni li il-gvernanza tagħna tista' tiggarantixxi l-indipendenza tal-twaqqif tal-standards u l-kwalità tal-standards tagħna. Ta aħna organizzati privatament imma hemm saf pubbliku aħna naraw li nfusna bħala organizzazzjoni ta' interess pubbliku bħalma qed fil-kummenti ta' introduzzjoni tagħna tiegħi aħna nobdu biss l-interess pubbliku. Grazzi. Thank you, next speaker. Grazzi l-kellim li jmiss wa il-rappresentant tal-koordinaturi, l-onorevoli Eagle. Eagle nixtieq inkompli fuq dibattitu inta mit referenza fil-bidu fuq il-prinċipju ta' l-indipendenza <coughs> u paragunat li funzjoni tiegħek stess ma' dik tal-ECB. Issa l-panik ċentrali għandhom raġuni valida għaliex għandhom ikunu verament indipendenti għax tkun tajb għand ikollhom tentazzjoni kbira biex ippoġġu standards tagħhom ta' kontabilità. Din it-teorija hija bbażata fuq ġustifikazzjoni ta' status speċjali li jinti rċivejt per tradizzjoni allura din bi żmien normalment il-funzjoni tiegħek tkun dik f'organizzazzjoni eh, internazzjonali pubblika u fil-qafas finanzjarju ikun jibqa veru importanti biex globalizza l-standards imma mhux aċċettabbli għal-reġjuni għal-reġjun demokratiku bħall-Ewropa li l-bord membri tal-bord tal-bord li jiġi li ġejjin il parlament mhumiex eletti u maħtura minn mill-Parlament Ewropew jew minn xi entitajiet oħra jiena nemmen li ċina peress li mhix demokratika mhux se tkun eh, rappreżentata minn persuna b'mod demokratiku ma l-Euro l-Unjoni Ewropea iva skont tradizzjoni demokratika u demokrazija. Nixtu nkun naf li meta l-organizzazzjoni tiegħek tkun qed twettaq eh, revizjoni demokratika ta' l-istrutturi tiegħek jiena smajt li fit-trustees tagħkom u u l-monitoring board imma dan ma jwiġibx għal prinċipi ta' demokrazija tweġiba Mr. Hugervost ovvjament jiena naħseb illi aħna verament għandna bżonn l-indipendenza tagħna għaliex għaliex aħna noħol u standards u livelli li għandhom impatt kbir fuq kumpaniji u fil-passat f'ħafna pajjiżi il-settjar ta' standards kien qiegħed fidejn is-settur privat u ġerment għadu għaddej u ikun hemm funzjonijiet fis-settur privat dan mhuwiex aċċettabbli għalina pereżempju issa aħna din nippruvaw noħolqu dal-leasy standard u hemm oppożizzjoni mis-settur privat li għaliex huma jixtiequ li jżommu dak l-affarijiet tal-balance sheet għalina huwa estremament importanti li nagħmlu dan jekk il-membri tal-bord ma jkollhomx pożizzjoni indipendenti tkun verament iktar iktar diffiċli illi nagħmlu dan. Allura, iva, aħna privati u maħniex eh, eletti demokratikament m'iniex daqshekk żgur li l-Parlament jixtiex eh, jeleġġi accountant. Imma inti ma taħt ma taleġġix il-membri kollha ta' organizzazzjonijiet Ewropej kollha. U inti m'intix accountant, imminti fuq l-accountant. Eh, dik hija differenza, inti m'intix accountant, inti l-standard setter għall-accountants u dik hija differenza kbira u l-argument li jintamil tista u joddu għall-erja skolla tal-politika ekonomika. Allura m'hemmx ġustifikazzjoni, skużani kolli ngħid dan jekk l-istati membri kollha tal-ISB l-istati membri li issa jagħmlu użu tal-istandards tagħna jekk jasbu li fil-futur għandu jitkun organizzazzjoni internazzjonali eh, eh, sissa mhux il-każ, sissa ma tantx hemm ftit minn mad-dinja kollha għax l-istandards ma tantx ma jintużax minn kulħadd. Sadattant jiena nħoss li u jkun qatih importanti li namlu ċertu grad ta' indipendenza jkonna biex aħna inżom il nafusna l-bot mill-interessi kommerċali dak li tagħmel l-organizzazzjoni tagħna. President, grazzi. Ma qed l-FDD għandhom rappresentant? L-FDD għandhom kellim? Le? Mela l-kellim Bernard Mono. Grazzi sur President. Il-governanza tal-istituzzjoni ta'kom hija importanti ħafna f'dak għandu x'jaqsam mal-istatja ta' standards fl-Unjoni Ewropea imma ftit involut fil-ħolqien ta' standards ta' accounting fl-Ewropa u l-predominanza tal-benchmarking u, u kumpaniji ta' benchmarking u audit hija f'biċċiet fl-2013 kien l-istess rapport dan. Michel Barnier kien qal illi dal-standards dal-standards livelli ta' standards u hekk għandhom ikunu wieħed mill-prioritajiet tiegħu. Hemm limiti tal-standards li intom tridu kien hemm kliem ukoll fuq l-IFRS meta niġu għal għal standards finanzjari anglo-amerikani u l-kwistjoni ta' short termism. Allura għandi xi mistoqsijiet xi żviluppi tal-governanza l finanzjament tal-SB tixtu tippromovu u kif nistgħu niggarantixxu involviment aħjar fuq livell nazzjonali fuq livell Ewropew u mbagħad fis-sustanza l-Unjoni Ewropea kostatament trid terġa' tirrevedi tkabbir ekonomiku, eccetera. Imma tħoss li accounting standards kif huma posti llum huma li indiretti għas jikollok kumpaniji li li kun daw ikunu ta' ta' detrimentu ta' ħassara fuq medda ta' żmien twil? Dwar l-ewwel mistoqsija tiegħek. Xi żvilupp fil-governanza tagħna nixtieq ninkoraġixi diġà qed li bħalissa żewġ terzi ta' dħul tagħna ġej mill-missorsi pubbliċi u għanna eh, il-beħ ta' kodba id-dħul tagħna stess u hemm xi dħul li aħna daħħalna minn sorsi privati li dejja tiegħi u għalli fil-futur id-dħul tagħna kollu jiġi minn sorsi pubbliċi taħt is-supervizjoni tal-bord ta' pubbliku Issa dwar investiment fuq meta ta' żmien twil kif diġà qed kif qed qabel e, l-ewwel ħaġa ġenerament e, diġà kellna akkużi li aħna e, faxxisti fuq is-suq u dan mhuwiex dimix il-verità fil-fatt aħna na modell imħallat u aħna għadna bbażati fuq fuq accounting li għandu xaqsam mal-privat allura viżjoni tagħna ta' standards ta' accounting li toħloq kull tip ta' volatilità artifiċjali illi mhijiex li mhux il-każ l-aħjar ħaġa nistgħu nagħmluha li jkollna eh, li nagħtu natu trasparenza l-investituri tagħna illi jkollhom fiduċja fir-rapportar tagħna li nuru li nirrappreżentaw realtà mill-iktar viċin possibbli u din hija l-aħjar kontribuzzjoni li nistgħu nagħtu li l-investiment fuq meta ta' żmien twil għax l-importanti huwa li n-nies ikollhom fiduċja fil-kumpaniji privati. nixtieq inżid xi ħaġa oħra forsi dwar il-ħatra il-mod kif u mamul il-bord u l-influenza mela fuq il-kompożizzjoni tal-bord, bord għandu Korean, brazilian, minn l-Afrika tisfel, australian, tlet Amerikani, il-lista kompli. Mnix 100% żgur illi l-influenza l-iktar e, kbira ix Amerikana jew e, e, xi ħaġa oħra di mhix xi ħaġa li għandna nieħdu ma nafx biddi mhix ħaġa li għandna nieħdu kontaxa. tagħha. Issa ngħaddu għal min irid jitkellem iżjed, keġ Iva, l-ewwel kellim jew kellima fil-fatt l-Onorevoli Gular il-mistoqsija ta' Sven Gilran hija importanti ħafna u jekk tippermettu li aħna m'għandna xejn kontra tiegħek personalment poġġejna li l-istess mistoqsijiet li l-Sur Kalnar. u għalissa hemm problema b'standards u b'livelli illi jiġu deċiżi u li jkollhom importanza kbira fuq l-ekonomija li tiġi eh, deċiża barra mill eh, u li tkun maqtuwa minn sistema demokratika għandna l-G20 u vera ukoll u għandna bżonn kooperazzjoni internazzjonali madwar dan għandu xkun taħsara għall-oversight demokratiku nistgħu naċċettaw dan fil-kontinuazzjoni ta' dat dibattitu għabbażi tal-esperjenza tiegħek x'taħseb inti mhux fuq dak l-importanza ta' dak li qed tagħmel imma biex for x'taħseb inti li tkun ikun l-iktar taħtieġa meta niprofaw nżidu id-demokrazija fil-produzzjoni ta' standards tweġiba kifet qabel nista' nimmaġina imma sissa ma kienx l-aptit ġenerali illi fil-futur l-organizzazzjonijiet membri fil-fat m'għandniex dawn l-organizzazzjonijiet membri ma l-istati li jużaw l-istendess tagħna li jkunu jixtiequ jibdew jibdlu il-governa l-istil ta' governanza li jidher isu xi organizzazzjoni ta' trattat hija l-iktar ħaġa loġika li ssir sissa dak li nbidel reċentement huwa li konna bort, qabel kellna bord ta' monitoraġġ, issa għandna wieħed eh, għandna korp entità ta' supervizjoni u din għalmenu għanda lejer pubbliku fl-organizzazzjoni tagħna diġa diġà dan diġawa pass il qudiem Skużani, dejjem tirrepeti l-istess ħaġa. Il-problema mhix fuq it-trattat, l-importanti mhux li jkollna lejer, imma li jkollna demokrazija għandu jkollna dibattitu pubbliku biex nimplementaw ir-regoli tiegħek. ċittadini għandhom jinstemaw li meta jgħidu l-istituzzjoni tiegħek mhix qed taħdem b'mod demokratika kjoġbok tirrepetix li l-ek innifsek u tirrepetix daw l-inkongruenzi għaffajt li ma li ma jinftemux tweġiba ma nafx tifri xirritu nifmu bija il demokrazija maħna nippurvaw nkunu miftuħin u trasparenti kemm jista' jkun fil settja tal-istandards għanna ħafna komitati li jagħtu l-pariri, advisory committees, aħna inklużivi bħafna bħala organizzazzjoni. Il-kellim li jmiss l onervali Perez Grazzi sur President. Intom semmejtu il-grupp ta' monitoraġġ jekk permetni xti infakkar il-min fejġeja dik l-inizjattiva di segwit rapport mis-sur Radvan fil-Parlament tħassib, minn tħassib illi il-komissarju li kien dak iż-żmien u l-President tal-ISB eh, kienu mħazbin fuq eh, dan mod ta' kontestazzjoni u l-mod kif il-governanza kom taħdem billi timmobilizzaw l-Amerikani u l-Ġappuniżi fil-fattu ma ma applikawx la jafferess u mandomx eh, l-intenzjoni li għamlu dan wara sitt snin u ċar il grat ta' sadisfazzjon għadu ma zdiċ ħafna. U minix l-ewwel eh, waħda li nsaqsi il mistoqsija Din hija kwistjoni u jkolli ngħid li jedem ma' żewġ raġunijiet għal-raġunijiet ta' demokrazija, ta' demokrazija x'ma tistax tgħid li dan is-settjar ta' livelli huwa ta' natura teknika biss, int taf daqsi illi tikteb, inti tikteb dak li tikteb, imma li standards mandomx verita assoluta f'dak li għandu xaqsam ma' standards u kiku kellhom ikunu verita assoluti imma tantx allura wieħed idum biex ipoġġi l standards. Hemm ħafna affarijiet imballo f'daw l-standards, allura eh, biex impoġġu daw eh, l-standards u l-interface ma' autoritajt pubbliċi apparti mill-finanzjament fid-definizzjoni ta', ta standards u li forsi eh, nkunu li għanna bżonnu li forsi irridu bħala preferenza ekonomika f'da fil-fatt ikun Pariġ dak li aħna rridu għalhekk il-kollegi tiegħek jinsistu meta nitkellem fuq investiment fuq meta ta' żmien twil jiena qed jisaqsuni il-ħin kollu jgħidu li standards m'għamlux possibbli għal finanzjament ta' investiment fuq fu eh, meta ta' żmien twil u allura t-tieni mistoqsija fuq rappreżentazzjoni Ewropea jina naf li mhix fidejk eh, li t-deċidi fuq rappreżentanza Ewropea u li tara li vuċi Ewropea tinstema imma xorta inti x'tissuġġerixxi li, li l-Ewropej jisemmaw il-vuċi tagħhom, il-vuċi tagħhom tiġi mismuha għax inaħas inħoss illi eh, iktar huwa eku ta' tħassib tiegħek milli dak illi jinstema mill-Ewropa u l-aħħar ħaġa qabel ma jiskat il-ħin għaliex qed tiddefinixxi l-standards motija il-mod kif l-standards jiġu setjati għas-swieq finanzjari jina nimmaġina b'mod ġenerali daw isiru taħt leġis tal-autorità u responsabilità tal-IMF. Issa, intom organizzazzjoni totalment indipendenti bil-bord li huwa autoregalatorju u autor inventat illi iddaħlu kollox f'approċċ ġenerali u nħoss li dan iqajjem problemi illi għadhom ġewx ġewx fil-fatt ġew riżolti wara dak li jett illum wara nofsinhar. Grazzi. Mela. Nixtieq ngħid nirrepeti għal darbohra li l-Ewropa ma ċedix is-sovranità tagħha fuq il-kwistjoni. Reċentement u wara kollox l-istendes tagħna iridu jiġu approvati mill-Parlament tagħkom. Allura jekk intom intom kontenti biex xoltana tistgħu ma imma taċċettawhomx. Imma tagħti lill-Ewropa ħafna eh, poter, ħafna seta, leverage. Anzi, hemm min jgħid li għandkom wisq seta minħabba din proċedura ta' approvazzjoni daqshekk limitata. Daqshekk kibsa, mhux limitata, daqshekk kibsa. U aħna għandna dialogu qawwi ħafna għalla volja ħafna drabi ma naqblux. Fl-aħħar nixtieq ngħid li settjar kompletament pubbliku ta' ħolqien ta' standards ta' approvazzjoni ta' standards mhuwiex l-aħjar ħaġa. Kifet fl-introduzzjoni tiegħi ħafna standards huma definiti fuq livello li ħafna. Allura f'ħafna pajjiżi m'hemmx m'hemmx stampa ċara ta', ta standards tkun allura mbagħad problema iktar kbira immorru iktar pubbliċu allura set eh, sitwa qafas ta' qafas totalment pubbliku mhuwiex garanzija motija illi l-istandards ħajkunu aħjar. 10 sekondi, sinjura. Dak mhux li saqsejt li nassiguraw illi meta tiddeċid fuq l-istendis tagħhom tagħkom ikollna l-istabilità finanzjarja u għalhekk jiena tinsaqsu li suppost għandkom ikollkom rabta aktar mill-qrib mill-awtorità tal-IMF. Tajjeb, ok. Jiena membru tal-Bord ta' Stabilità Finanzjarja għalra din nara bħala ir-responsabilità tagħna wkoll li nkun ngħinu għall-istabilità jiena nemmen li trasparenza hija kontribuzzjoni qawwi għall-istabilità qabel mal-kriżi finanzjarja kif kun nisħarsu li dikjarazzjoni bankari il-bank statements kienu jaraw li l-banek ma kellhomx kapital iżjed. U kienet hemm bil-miktub. Allura iva trasparenza hija estremament importanti jina nħoss li għanna narwol għawi ħafna. Grazzi. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Kien kienet diskussjoni qawwija jekk T-permettu li xtanejtu għacċar li dal-komitat għandu ċertu punt meta qali li probabilment hemm eh, ċertu marġinu ta' titjib li għandu jisir fil-kontabilità eh, u fil-verifika eh, ta' trasparenza fi xogħol tagħha imma għanna erba odot qawwija fidejna dwar kif u li għanna forsi nużaw maħjana xaħna naħtru l-komissarju li huwa membru tal-bord issa ħna ħanna leġġu koll il-ċerġ dit tal-efrak u ħanoħol u kont relazzjoni relazzjoni ta' kont ta' accountability ma' l-efrak għanna l-budget fidejna u għanna u koll għanna proċedura delegata u koll. U jien naħseb kif għaddejjin minn esperjenza ta' atti delegati hemm ħafna xisir biex aħna jkollna relazzjoni iktar mill-qrib u iktar qawwija fil-fażi preventiva. Għax dim jix mod kif aħna fiħda nefrak nistow nistgħu ħafna naġixxu jien naħseb nistgħu nużaw aħjar l-erbodot li għandna biex ikollna relazzjoni iktar miħrib u iktar qawwija ma'kom u mal-efrag. Allura dan id-dibattitu kien taħtiġa kbira u fil-qafas tar-rapportar annwali aħna nistgħu immorru iktar il-ġewwa u anka ma' diskussjoni tiegħek. Allura grazzi ħafna, grazzi lil Korex, lil kollegi tiegħi Allura naddu għal punt li jmiss issa fuq l-agenda. The regulation on money market fund, the Jill report. Issana rapport Jill full fondi monetari għanna abbozz rapport il introduċi wkoll proposta ġdida għal rigward ta' testa l-Kommissjoni għal dastant fuq dan ukoll nistenna diskussjoni mqanqla nat il-kelma minnu fiħ l innina sabiex eh, tippreżenta r-rapport taħħa, grazie President. Xtaqt nibda billi nfakkar il-kollegi dwar il-timelines mill-ewwel skambju ta' opinjonijiet fit-13 Ottubru. Ospitajt eh, roundtable kellna video conference mal-SCC u kellna wkoll diversi laqat ma' rappresentanti u regolaturi u anka opportunità li niltaqa' ma' shadow rapporters. Ressaqt l-abbozz rapport fil-10 novembru u tistaw taraw minn hemmhekk li tħassib l-inġipali tagħna kien li nindirizzaw riskju eh, sistemiku dal-fondi u nidentifikaw interessi Ma rridx noqgħod nirrepeti u nidħol fid-dettal x'inhuma dawn il-fondi. Naħseb kulħadd kellu opportunità illi jifhem aħjar x'ifissru. Però taqt nfakkar il kulħadd għalfejn qegħdin hawnhekk illum u għalfejn dan ir-rapport jinsab qudiemna. Għaliex sfortunatament eh, kellu rol importanti xaqdi fil-kriżi u mill-waqt tal lemon Brothers eh, ġara ħafna fis-settur finanzjarju u manka fil-qasam tal-fondi eh, monetari il-gwida l-azma tal-2010 fuq definizjoniet u tip ta' assi il-fondi monetari jistgħu jinvestu fihom, il-Kommissjoni minn dak ippubblikat il-proposta tagħha f'Settembru fil-13 bħala pass jmiss. L-SCC fl-Istati Uniti adottat din is-sajf riforma dettaljata ta' regolament li kof Pro dawn il-fondi. Il-mira tiegħi kienet li nindirizza riskju sistemiku u anka l-inħarsu lejn il-mod kif nistaw insaħħu il-proposta tal-Komissjoni u l-mod kif ipprovajt insaħħa il-proposta tal-Komissjoni i permezz l-ewwel net ta' rekwiżita tal-likwidità l-insibu għan f'artiklu 22-22 illi jiproponu li nżidu rekwiziti minn 10% tal-daily insurance assets għal 20% u fuq dawk ta' kull ġimma għal 15% minn 15% għal 30%. Iktar kemm ikun hemm likwidità fil-fondi, iktar ikun faċla li jom li jbijaw l-assi tagħhom. Għal daqstant jistgħu jġildu kontra kondizzjoni tas-swieq u ċirkostanzi. Tieni, rekwiziti ta' diversifikazzjoni li nsibhom f'artiklu 15, proponi li nsaħħu daw ir-rekwiżiti għaliex diversi problemi tfaċċew meta fondi monetarji jiddependu fuq ixu għarri ħetassi. Għal daqsan niproponi li naqsu diversifikazzjoni mitlub minn 10% 5%. Ittilet tielet proibizzjoni fuq eh, eh, appoċ li kien kruċali sabiex nindirizzaw il-natura eh, riskjuża ta' dawn il-fondi. Projbiċejt il-Farti Council 30 appoċ sponsorjata li eh, fil-prezent, ċertu fondi kienu kapaċi biss jibqa' għaddejjin minn eh, appoġġ ġenerali mill-banek ta' appoġġ tagħhom u kellna monti ta' xi 12.6 biljun li nataw dal-fondi minn dawn il-banek bejn l-2007 u l-2011. Tim mhix sitwazzjoni ideali anka fid-dawl tal-natura eh, illi għandhom dawn il-fondi li jifirxu l-effett tagħhom. L-espożizzjoni ta' ċertu banek fuq ċertu fondi f'ċertu każijiet ifissru problema reali u jkollhom impatt sinifikattiv fuq il-balance sheet sa' dawn il-banek. L-unika eċċezzjoni li suġġerejt għal proibizzjoni fuq sponsorjar u għal u risk weighted capital buffer. Madana kollu regolatur se jkollu japprova din it-tip ta' poċ bil-qoddim. Raba, tlab tiktar trasparenza. Dan għalija huwa mod kif eh, nilimitaw ir-riskju, niżguraw illi ma jkunx hemm biss rapportaġġ periodiku u rekwiżita ta' trasparenza kif suġġerti l-Kommissjoni ma li konna wkoll rapporti kull tliet xhur u fondi ikollhom jiżguraw illi ikun hemm rapportar f'aktar dettal fuq il-profil tal-likwidità, struttura tal-portafol tagħhom u konċentrazzjoni tal-investituri prinċipali l-ħames fuq it-tip ta' assi eligibbli. Il-limitajt u eskludejt derivative transactions u tisi għaliex nemmen dawn u miktar prudenti ninsabu nek nitkanu fuq assir riskjużi illi dawn il-fondi jistaw investu fihom sabiex jiġi se xaħir il-riskju. Provajt nsaħar il-proposta mħajja mill komissjoni u jena konvinta li għanna naraw illi il-fondi monetarji naħarsu li jom pala mezz kif qed investi fil-ekonomija reali u pala parti mill-Unjoni eh, Monetarja. Ma nix naqsu diskussjoni fuq il-fondi monetarji u nirimitawhom għal sina eh, f'żovina f'sanna għal kol smajna il-President Juncker jgħid li issa ninfokaw fuq investiment kabiru unjoni kapitali u nemmen illi fondi monetari jiffokaw fuq investimenti immedjati però l-evidenza turi li ħafna drabi dawn huma użati fuq medda twal ta' żmien. Provajt nindirizza riskju sistemiku kemm permezz ta' Sina f'Zevinavs u fl-aħħar xarejn kell istrumenti differenti li ġew proposti lili bħala tweġiba adekwata u sħat fl-ewwel skambju ta' opinjonijiet fuq riservi tiegħi fuq qowt minnhom għalkemm nifhem perfettament kif u fejn kollegi qed jaslu dil konklużjoni li wennet, dwar li konna li l-redemption gates u l-likwidità dinja ħaġa li qed tipproponi l-industrija u jiena m'iniex persważa li dan jindirizza r riskju sistemiku bil-mod kif provajt nindirizza ħin. Għandi riservi wkoll fuq il-capital buffer kif propost mill-Kommissjoni, partikolarment f'żminijiet vera ta' l-interess ma' baxxi, m'iniex konvinta illi konverġenza sforzata hija risposta ideali sabiex konverġenza minn sinna f'żovina s-sisse għaliex diffiċli wieħed prevedi l-effetti distortivi tal-so, ma t-nitkemmu f'5 biljon assi qed ġestiti. Dan jista' jwassal ukoll għal flus lejn placements privati li ma barra minn kull tip ta' kontroll. Għal daqstant, fid-dawl ta' dawn ir-riservi bina provajt eh, niżviluppa alternattiva, nieħu elementi ta' approċċi differenti. U ma narax illi hemm problema li jkun hemm kompatibilità bejn regolaturi differenti. Għal daqsant jiena proponejt li jkun atlit tipi ta' fondi monetarji, ġara darba titħol fis-seħħ jitħol sa' regolament għandet fil-vina, f'sumbat CNF stadin pubbliku Ewropew u l-aħħar dak li għandhom xaqsmu ma bejħu xiri. Dawk is-CNF li mhumiex eh, komdi ma' sistema jew ikollhom l-għażla jsiru VNF jon kella jisibu prodott ta' investiment alternattiv. Għanitħol f'kem xejn iktar dettal fuq il-fondi monetari CNFs. Dawn il-fondi jistaw jibqaw sinef ġala darba jinvestu sal-2020 għal 80% tal-assi tagħhom qed jiġu eh, ġestiti fl-istrument ta' din eh, Republika Ewropew kemm assi, eh, investimenti, ecc. eccetera, f'dan stat membru. Għal parti li mhix investita f'dejn pubbliku jkun hemm capital buffers sa' 3% illi jrid jintlaħaq sal-2020 jista' jiġi kalkulat skont ir-riskju assinjat għal asset classes illi is-fond investa fih Il-capital buffer japplika biss għal proporzjon ta' assi mhux investiti fid-dejn pubbliku Ewropew. Wara konsultazzjoni l ecb hemm bżonn niżviluppaw standards tekniċi li kajlu riskju u eh, livell ta' buffer għal assi differenti. Jiena nemmen li dawn il-fondi sinaf jistaw jinvestu f'aktar assistabli anka fil-dejn pubbliku Ewropew b'dan il-mod sinef nefsi kontribwixxu għall-ekonomija Ewropea u ma jkunux eh, biss fida eh, temporanja l-Banek Ewropej. Nifhem il din l-idea iġib maħħa riski u provajt nindirizza ir-riski u koll. Nemmen illi li bżonn natu fondi monetari sina f'żbiżiet fin sabiex jadattaw ruħom l-investiment fil-prodotti ta' tim pubbliku Ewropew irdu jimbnew b'mod gradwali ħafna. Barra minn hekk, nemmen li huwa importanti li nistaqsu li l-Kummissjoni Ewropea sabiex tagħmel evalwazzjoni wara tliet snin. It-tieni dawn il-fondi ma jistawx jisforzaw biss tip wieħed ta' din Ewropew għal daqstant proponejt limit 5% għal kull eh, emittent. Is-suq ważajr ħafna palissa madwar 60 għal 65 biljun eh, fassi qed iġuġestitu fil-preżent għandna madwar 12% dokumenti pubbliċi li huma imħalta bej dawk Amerikani u dawk Ewropej. Nħarsu lejn paġna 67 tal-evaluazzjoni tal impatt tal-Kommissjoni ma jibasru li tkabbir jista' jinkisab malajr u di jista' jservi tal alternattiva sabiex nindirizzaw l-affarijiet mhux ikun konverġenza obbligatorja. L-industrija t-sinev kienu diskussjoni u f'kuntat miegħi u qaluli illi jistaw jaċċettaw fil-mija ta' investiment eh, f'din pubbliku ma nara lebda ħsara li ħeġom ikun iktar ambizzjużi u jippruvaw jilqot minn il-filmija sal-2020. Fid-daw ta' reġunijiet kollha li tawni eh, il-għala mżon jiblu għalvin nefs eh, il-bżon u ix aċċettabli eh, kifet neġa naħseb il hemm diversi benefiċċji Waħda minnhom dejn governattiv huwa likwidu, dejn governattiv jista' kun espost għal dejn fi żmien immedjat u wkoll jista' jgħin sabiex wieħed jinvesti f'banek ta' livellu għal bin l-ISB jew l-settur tal-SMEs. Naf li l-industrija tixtieq tinvesti f'dejn Amerikan? Jiena maħat din alternativa bord nżon nħarsu l-ekonomija Ewropea ma din ħaġa l-Kommissjoni Ewropea fir reviżjoni tista' tħares lejha wkoll. Dwar it-ħassib tagħhu tal risk sistemiku f'sinefs, il-fondi sinefs jibqa' hemmhekk kif rajna fil-kriżi bankarja tal-2008 sal-2011 Eh, uriet illi il-fondi monetari kienu eh, havens illi wieħed ħarab lejhom meta sabru problemi wara kriżi li men mit biljun marru għal fondi monetari u għal daqstant huwa ġost l-Unjoni Ewropea tistabilixxi safety valve hekk importanti u koll Jiena nifhem u napprezza illi maħniex fl-istess sitwazzjoni pat-teżor Amerikan. U dan ma jfissirx li nistgħu li għandna naqbdu naqtaw qalbna nsibu modi alternattivi u nippruaw insibu eh, mudell eh, alternattiv u napoġġaw dan mudell u ħut jistgħu jgħidu li l-capital buffer kif propost mill-Kommissjoni mhuwiex preżenti Jina nemmen illi huwa importanti illi l-capital buffer eh, jitkejjel anka vizavi riski u kol ikun għandu jkun ibbażat fuq valur totali tal-assi qed jiġu ġestiti. Miex mhux strument tajjeb dan il-kontest ta' rati ta' interes baxxi u naħseb li din hija xi ħaġa li hemm bżonn naħdmu mal-dwara mal-isibi wkoll fuq il-retail eh, scene of money market funds fil-żmien ta' kriżi il- eh, investituri kbar daħlu għal fondi monetarju mhux autoritajt lokali u eh, entitajiet li mumiex għamek għal profit. U ma t il profit speċjali tagħhom ħafna dawn l-istituzzjonijiet mhux permessi jinvestu fi floating investments. Naħseb li huwa importanti li dawn jiġu eżentati u eh, għandna nħalluhom li eh, eh, kollhom sin nafs jekk inħarsu ċifret nitkellmu dwar 82 biljun qatassi qed jiġu ġestiti minn dawn il-retail investors. Naqbel perfettament u napprezza l-fatt li hemm bżonn ikonna raffinar ta' definizzjonijiet, etc. Ma dan kollu mish l-intenzjoni tiegħi li niftaħ il-bib minn din l-eċezzjoni sabiex kulħadd jista' li lilu nifsu li tal-investor. Jemma meta nitkellmu fuq investitur individwali maħniex nitkellmu fuq persuna individwali fit-triq. Sabiex nċraw l-affarijiet t tlejna n tal-mifid fuq tipi speċjali ta' investituri u dan u li se ninkludu sabiex biex hemm stampa aktar ċara. Ħafna minn dak li proponejt u għazzat bazat fuq fatti u ċifri li ġew publikati f'Settembru li għadda. Għal 2013 u l-evaluazzjoni ta' illi għamlet il-Kommissjoni. Sabiex nalaq il-mira tiegħi il nsibu tejn politiku b'saqtu fix-xhur li ġejjin unsibu bilanċ bejn il-ħarsin tal-flus ta' minnaħalla settaxxa u riskju sistemiku minnaħa ma' kol insaxħu investiment l-ekonomija minnaħa l-oħra. Nishtiq najt, dan huwa abbozz ta' rapport hemm numru ta' bidliet u modifiċi li hemm bżonn diskutu u implementaw jien għandi laqa lesta anka ma' shadow rapporters fejn it-tama illi nkun nista' nagħmel ftit minn dan ix-xogħol. Però fid-dawl tal-fatt li kien eh, staġnar permet li għadda bejn iż-żewġ setturi opposti illi kienu jappoġġaw proġ differenti u importanti issa li nippruvaw insibu mod kif din ir regolament dan ir regolament tkun sammi xoħi l-qoddim, jekk ma naqblux, jekk ma nsibux, triq tan nofs, il-problema li għanna se tkun imma jkunniex bidliet imma jkunniex fondi monetarji. Ma naħsibx li status quo hija ħaġa illi għandna nikkontempla anke meta tqis kemm iġibu magħhom riskju sistemiku dawn it-tip ta' fondi. Nixtieq nirringrazzja lil kull min ħadem miegħi naf illi għadna fil-fazi ta' bots, pero Kienet eh, relazzjoni professjonali tajba ħafna, il-shadow rapporters kollha kienu voluti u xtaqt ukoll ngħid illi jek kif mixin il-qoddim huwa importanti illi ma lejn nfusna lejn eh, xi ħaġa separata eh, mill-Kunsill u anzi li aħna parti mill-Konsil, ma aħna għanna niftakru aħna parlament ma nix neħlu f'dibattitu li ġa sar fil-Kunsiġ, ta' nirringrazzja però l-Presidenza Taljana illi provaw jagħmlu l-almu tagħhom sabiex insibu xi tibta ftehim sabiex nimxu l qoddim Grazzi. Thank you. Now I give the floor to the shadow. I also ask colleagues who want to take the floor. Grazzi ħafna issa naddi l-kelma li xadu u jekk hawn xi kollegi li xtiequ jitkellmu wkoll ollu jdejkom sabiex inżid l-isimhom mal-lista. Qed nara diġà numru ta' kollegi stennejta. Mela nitlob ix-shadow biex ma jitkellimx għal aktar minn 3 minuti, ġifieri bej żewġ minuti u 3 minuti. Eh, Brian Hayes mill-PPE. Forsi għandhom naqriżiet minn żewġ minuti jekk tippermettili. Għaliex Dan huwa rapport verament importanti u l-ewwel net jiena nixtieq l-ewwel ningrazzja r-rapporter ħidma tagħha fuq dan. Aħna kellna involviment tajjeb, kellna diskussjoni, eh, diskussjonijiet anke mal-SCC. U jiena naqbel magħha li iva tkun ta' għajnuna jekk insibu ftehim politiku iżda ikun dizonest li ngħidu li irnexxinha diġà nsibuh. U minkejja l-fatt li hi issa Eh, daħlet tlet proposti ġodda li fil-fatt ma kienux fil-proposta oriġinali li ovvjament irridu niżaminawhom aktar fid-dettall, jiena naħseb li dan jenfasizza il-bżonn sur President li nkunu eh, li nqisu l-affarijiet ikunu proporzjonati fuq dan il-fajl. Iva għandha raġun li dan il-fajl eh, dar l-istituzzjonijiet għal dawn l-aħħar sentej jew 18 xar, imma l-Istati Uniti damu kważi sitt snin E, e, b'dossier ta' kważi 700 paġna u numru sħiħ ta' evalwazzjoni tal-impatt tul dak iż-żmien qabel ma ħarġu bil-proposti tagħhom fl-Ulju ta' din is-sena. U l-effett net ta' dawk il-proposti se jfisser madwar 10% tal-fondi tas-suq tal-flus e, ħajinbidlu. Il-problema tiegħi bil-proposti Nina huwa li iħadet il-modell tal-Istati Uniti u ippruvat timponiħ fuq il-modell ta' l-MMF li għanna għawek. U dawn huma żewġ annimali kompletament differenti dak li għandhom l-Istati Uniti dak li għanna aħna. Għalhekk fil-bidunet qed li hemm bżonn inkunu proporzjonati biex nassiguraw li konna riżultati tajjeb. Punt essenzjali li sar fil-round table minn Elisa Ferreira meta tkellmet dwar il-kwistjoni ta' riskju sistemiku, eh, din hija ħaġa importanti, u ma ninsewx l-istorja għaliex ir-riskju sistemiku hija xi ħaġa li rridu nservuha kollha kemm aħna. L-ebda font qatt ma ta' lura inqas mill-valur net, iġviri il-tradizzjoni huwa dak li daħħal fih toħorġu, ġviri euro għal kull euro. Ehm, U hemm kumpaniji kbar u awtoritajiet kbar li jużaw dan it-tip ta' fond, dan mhux fond għall-SMEs, huwa fond għall-negozji kbar. U il-każ tal-Istati Uniti li ġara fil-fatt bħalma qalet nina bħala konsegwenza ta' dak li ġara eh, lil Lehman Brothers, f'dak il-każ, fl-eżempju ta' dollaru għal kull dollaru, il-return ma kienx ta' 5% jew 60% għas 70% kien 99 ċentesmu għal kull dollaru. Imma l-pubbliku ma ma xaħ jagħmlu tajjeb għad-deficit qed nitkellmu fuq eżempju wieħed tal-Istati Uniti għawek. Għalhekk aħna qegħdin nipproponu bidla radikali f'dak li t tipproponi nina. Kemm il-vina u sinabs fl-Ewropa jaslu għal triljun euro f'ta' investiment Jimux etnajt li sina fl-Europa ma jistawx jitħlu fi problema oħra iva ovvja ċerta naċċettadi għalhekk irridu nassiguraw li retrofitting ta' din is-soluzzjoni hija proporzjonata għal dan. Il-tħassib tiegħi huwa li jekk taqra l-emenda 22 li proponiet Nina fl-artiklu 1 din effettivament qed tgħid li ħatal tispiċċa 80% tal-industrija sina eżistenti fiħdan l-Unjoni Ewropea. Għandek tala, jgħid President. Jina verament għandi ħafna ħafna xinajt fuq dan, prezza li kulħadd għandu ħafna xijajt u ħdimt ħafna fuqa. E, jekk joġobkom żewġ minuti oħra. Le ma jistax ikun għax il-kollegi kollha l-oħra għandhom dritt li jitkellmu. Il-punt ċentrali huwa dan. Aħna qegħdin nieħdu qed nilaq qed loba hawnhekk qed indaħlu in non-bank lending U ċertu ċirkostanzi iva din ifittxu non-bank lending. Imma biex namlu dan, f'ċirkostanza fejn dan ma ġiex ipprovat, hija proposta ħażina. Din hija l-opinjoni ġenerali tiegħi, grazzi. Match uh, now ECR. Grazzi ħafna, issa shadow tal-ICR, ICR e is-Sur Kamal. Grazzi ħafna u grazzi Nina għal ħsieb kollu li daħal E, f'dan is-suġġett tħassib għal żmien twil. Partikolarment fid-dawl tal-istorja ta' dan il-dossier għawek. U grazzi tal-provajt ġenera idejat ġodda għek, u għana tinħarsu li l-in mill-Unjoni Ewropea ċertu soluzzjonijiet. Iżda bħalma qal Brian mill-PPE, u importanti li għana narfu li jekk tinfittxu soluzzjoni ċimkien ieħor, ċi tikkonsidra u koll kemm huwa tajjeb għas-swieq tagħna xinu differenti għanna l-istess wieq. Għanna eh, xenarju ta' dejn pubbliku kif inhu feħa jispiċċa. Fuq kemm qed titkellem? Iġbir jiġifieri probabbilment qed titkellem fuq erba' sovrani? Irridu noqgħodu attenti li qed nitkellmu dwar li id-dejn tal-Unjoni Ewropea huwa ta' kwalità tajba, irridu noqgħodu attenti. Irridu naraw ukoll is-sinavs. X'inhuma meta mqablin mal-Stati Uniti? U rridu niftakru wkoll minn fejn ġej da kollu. Da ġej mill-idea li jkollok kumpanija, pereżempju kumpanija tal-ferroviji, li taħseb li ħadd ixtri eh, ordni ta' biljun lira. Lestu l-flus u bat induna li mandu xalfej ħallas eh, dan las sal-21 ta' xar. X'jagħmel allura mela jmur u mur għand banku jgħid isma' ħanatik biljun euro. U Forsi ħajkolli bżonnu il-ħamis jew il-ġimgħa ta' wara. Jew fil-21 min ċert meta għandi bżonnhom imma ħana tik dawn il-biljun. Umbat tuhom lil lura. Fil-fatta ħafna e, negozji kbar mhijiex xi ħaġa kerant għaw anke l-banek. Iġvinti tista' tajt lil banek li trid terġa' tiristruttura il-proċessi Imma fid-dawl tar istruttura li edna li irrid isir, e, irridu naraw kif trattaw din il-kwistjoni hawnhekk is-sina f'żulvina żitlu fiha. U jiena naħseb dak li rridu naħsbu fiha hija li jintom qed tipproponu soluzzjoni fuq il-suq tal-Unjoni Ewropea ma' Brian qal li damu e, seba' snin għall-SCC biex jgħaddu mill-proċess kollu kemmu. U aħna nafu x'ħajkun l-impatt Aħna fil-fatt għanna odda. Għanna is-servizz ta' riċerka tal-Parlament Ewropew li jagħmel l-evalwazzjoni tal-impatt. Għalhekk waħda mill-affarijiet li nixtieq insaqsi huwa qabel ma nissiguraw għalfej ma nistaqsux eh, entità neutrali bħal servizz tar riċerka tal-Parlament biex jagħmlu l-evalwazzjoni tal-impatt għalina. Iva, forsi ħajkun hemm xi dewmien, imma ħadd wet jitkellem fuq xi dewmien twil ħafna. Nistgħu nistaqsu lill-President u l-Koordinaturi jistgħu jitolbu l iprs għal skadenza raġonevoli fuq dan, u mbagħad jista' jkollna evalwazzjoni tal-impatt oġġettiva li mbagħad kulħadd jista' jagħmel dibattitu jargumenta fuqu. Politikament ovvjament ħanoqogħdu nisiltu biċċiet imma b'mod ġenerali ħajati eh, valwazzjoni tal-impatt fuq kif dan ħajaffettwa il-suq e, tad-depositi fuq medda qasira ta' zmilliet inħarsu leħ. Għalhekk għan nħarsu lejn l-għażliet kollha, x'inhuma l-impatt ta' konverżjoni falsa? X'inhu l-impatt fuq il-low volatility eh, funds? il-ħolqin ta' fond ta' dejn pubbliku, limitazzjoni tal-investituri sina għal dawk tal-imnut. Fil-verità, ħadd ma jaf il-risposta għal dawn il-mistoqsijiet kollha, għalhekk għalfejn ma nistaqsux l-IPRS għal valwazzjoni tal-impatt fuq dan. Umbat, niġu lura kollha kemm aħna b'opinjoni ħafna iżjed informata fuq dan id-dibattitu kunu nistgħu nerġgħu nibdew dibattitu ieħor. Grazzi. Can I, can I formally second Thank that you. suggestion? Xie nappoġġa dik istaħ suġġeriment formalment. Skużani għajt il-President? Iva, nishtiq nappoġġa eh, dan is suġġeriment formalment, grazzi. Support the suggestion? Okay, we take note. Uh, but not some... Tajb, wis, ħadna nota. Imma dimmi xarra, s-istati d deċiza minn din diskussjoni Mela, is-surjati alde Grazie ħafna, Sur President. Peress li shadows għandhom il-ħin limitat ħan foka fuq il-punt ewlini. Kif nindirizzaw is-systemic risks, surrounds, kif ukoll vantaġġi ta' sinaps wara round table irnajt li din kienet idea eccellenti u der li kienem kunsens jew li jista' jkunem kunsens dwar il-enhanced fees u redemption gates, iżda dan jidher li madux il-kas. U la bot ta' rapport jissuġġerixxi bidla sinifikanti tal ehm, ta xejra tal-fondi ġa sar ħafna u grazzi ta' dat tibdilet li saru. Iżda Għal-kemm huwa diffiċli wieħed jimmaġina x'inhi l-konverżjoni tal-maturità ta' sina għal gverni tal-Unjoni Ewropea xi jfissru fir-realtà. U hemm ħafna mistoqsijiet u tħassib ukoll. Huwa realistiku li tkopri ħafna mill-kwistjonijiet tar-regolament tal-Istati Uniti fid-dawl tal-fatt eh, li il-finanzi tal-ekonomija Ewropea huma differenti Għalek, f'dan dawl ta' dan, sistema simili għal tal-Istati Uniti tista' taħdem hawnhekk, tinsewx li hemm sistemi differenti fit-28 pajjiż, il-dejn sovran, eċetera, dan mhux ħajwasal għal frammentazzjoni, dan mhux ħajbat messaġġ politiku ħażin ta' inkoraġġiment lill istati membri li m'għandhomx xarfej joqgħdu jinkwetaw fuq id-dejn tagħhom. U, l-iżjed punt importanti il-fondi tas-swieq tal-flus ħajkompli finanzjaw l-ekonomija? U isna mixin fid-direzzjoni opposta tal-an tal-Unjoni Ewropea li nserħu aktar fuq is-settur privat u mhux fuq id-deficit pubbliku. Hemm ukoll ċertu mistoqsijiet dwar kemm ikun hemm sinafs li jaqgħu taħt id-definizzjoni tal-retail and government sinafs? U kemm hemm minnhom li jikkonvertu anke jekk nikkunsidraw li l-użu tas sinaf id-dollari u l-liri mhux euro biss? U din l-iskema fil-fatt ma twassalx għal konverżjoni tal-sinafs għal-vinafs? mux raġonevoli li niprojbu xuħom kompletament jew xertu tipi minnom, mux jett nissuġġeri, xet nistaqsi. Mod ġenerali, dan wassalna għal punt ta' tluq, iġifiri si nafs kif nafum aħna u ma meħtieġa biex jifinanzjaw l-ekonomija reali? Ma nishtiqx intawwa l-proċess tal-leġizzazzjoni? Iżda la darba la bozz ħajbiddel il pajzaċ ta' dawn it-tip ta' fondi tas suq tal-flus jiena minix kontra evalwazzjoni tal-impatt kif ġi suġġerit. Iżda ikun irrid ikollu qafas ċar, b'limitu ta' ħin ċar u banijiet ċari. Lan mhuwiex li ntawlu l-proċess u nimblokkaw ir-riforma, iżda li konna tweġibiet u soluzzjonijiet fattibli biex nimxu qoddim kemm fuq is-sina f'Subvinas, grazzi. Thank you for the GUE, Fabio De Masi. Fabio De Masi il GUE. Grazie ħafna sur President. U grazzi għal Nina al ħidma li għamlet. Jina naf li dan huwa suġġett verament komplikat huwa diffiċli konna kompromess fuq dan suġġett. Iżda għal GUE l-enfasi tagħna hija fuq xemm bżonn li jsir. U aħna konna naċċettaw xi ħaġa bħal dak ir-rapport li kellna l-aħħar darba. Kummen ġenerali għax jiena smajt għanna dawn id-diskussjonijiet f'kollha fuq il-Capital Market Union u hemm qed jgħid li rridu nistimulaw eh, is-self mhux tal-banek, iżda il-problema għall-ekonomija reali fl-Ewropa l-SMEs huwa il-self tal-banek forsi eh, is-self mhux qed jasal minn banek, forsi għandna bżonn nbidlu sitwazzjoni biex il-banek nikkonvinċuhom jerġgħu jibqgħu jibdew iselfu lill-SMEs. Dak li tħassibna huwa li il-kategorija tal-beħb l-mnu ta' sinafs ma nistawx naraw għal għanna bżonna xaħġa bħal di għalix is-sinafs qed jagħmlu għata li huma xi ħaġa li mhumiex edin jamlu għata buruħom li huma ekwivalenti għal kontanti ma mumiex. Għalek ma nistawx naraw raġuni għali għadi li fl-użu ta' sinavs għall-ottimizzazzjoni ta' taxxa u għana kontra dan l-użu. It-tini Ma nistawx nifmu għaliex fil-regolament fuq il-sinavs tal-gvern hemm ċertu regoli li jgħidu li l-capital buffer għal assi mhux tal-gvern irridu jkunu sa 3% u mhux minn tal-inqas 3% u l-istess jgħod għall-investimenti fil-bonds tal-gvern sa 80% u minn tal-inqas 80%. U l-istess kwistjoni dwar risk weighting. Minn flok klassi gross u aħna mħasbin dwar is-soluzzjonijiet dwar il-gates u l-miżati, għaliex aħna naħsbu li il-gates ma jtejbux l-istabilità, anzi jistaw jikontribuxxu biex ikun hemm ċertu paniku u runs. Mill-perspettiva pożittiva eh, aħna narfu li kien hemm fuq l-appoġġ estern li aħna favurja u aħna għadna maħniex ċari dwar l-eżenzjonijiet jekk ġewx notifikati u approvati għalhekk ma nistgħux nifmu għaliex. Aħna narfu li kien hemm xi żieda fi trasparenza, iżda din miex qed titratta il-problema ewlenija, mhijiex fuq li l-affarijiet ikunu iżjed trasparenti ma li ma jsaħux. U aħna nappoġġaw ukoll li id-derivati OTC treħew minn aggregate assets. Grazzi. Thank you. Now... Uh... Grazzi ħafna. Issa l-parti tal-ħodor Eva Julie. Grazzi ħafna, Sur President. Aħna nixtieq nirringrazzjaw l-rapporter għal dan l-abbozz. Aħna naqblu ma' xi elementi tal-approċċ tagħha, iżda għandna diverġenzi fundamentali fuq ċertu kwistjonijiet ewlenin mod partikolari għal dawk li għandhom. Aħna ħasbin dwar dak li qed naraw djufija li qed indajfu aktar il-proposta tal-Kummissjoni dwar is-sinafs. Għalkemm eh, is-sinafs teoretikament huma restritti għal żewġ kategoriji, aħna għandna tħassib kbir li l-iskadenza twila għal public debt sinafs l-2020 Dan fil-fat qed jippermetti li il-mudell ta' negozju ta' Silas ħajinżamm għal ħafna snin. L-ispirtu tal-proposta kienet li applikaw il-prinċipju li eh, riski simili jwaslu għal regolamenti simili. Biex nassiguraw li kunem kondizjoni tindaqs fis-suq għalhekk hemm bżonn buffer ta' minn ta' inqas li ta' fil-mija ta' sina dan ifisser li jkun hemm rekwiżit ta' pressjoni huwa konsistenti mal-qafas CRD erba. La abbozz ta' rapporter verament qiegħed dajjef dan it-tip taħsib billi jippermetti li s-sina kurrenti għall-inqas tal-2020 japplikaw buffer kapitali sa 33% ta' risk weight assets u jafu li il-sovereign securities għandhom għandhom pista zero. U dan ifisser li il-buffer massimo teoretiku li sina vista jkolla, jew li trid tintalab li jkollha ikun sa 3% ta' RWA tal-securities mhux sovrani li jinżammu fil-portafolli tal-MMF. Għalek aħna naraw din il-proposta bħala eh, li edin indajfu il-proposta tal-Kummissjoni u nixtiequ nitolbu l-Kummissjoni sabiex malar malar tevalwa fi xhur li xar li ġej l-impatt fuq dan il-modell għaliex aħna naħsbu li l-proposta tal rapporter jekk ħad tiġi implementata ħad preferi l-status quo. Din l-evalwazzjoni hija aggravata mill-fatt li jisina er, l-imnut kif huma fl-abbozz ta' rapporter m'għandhomx bżonn jibnu buffer u fl-opinjoni tagħna dan ħajwassal għal riski sproporzjonati. Aħna nafu l-ikbar gruppi politiċi huma maqsuma dwar il-ħruġ ta' sinavs u l-buffer. Iżda m'għandniex noqogħdu nżommu lura seba' snin wara l-kriżi għanna bżon fl-aħħar mill-aħħar inkunu qegħdin impliċitament ngħaddu il-riskju fuq il-ħalla 16. Aħna favur li insaħħu l-proposta tal-Komissjoni bil kontrol dak li hemm fil-proposta billi nippermettu għal perjodu ta' tranzizzjoni biex nikkonvertu s-sinavs fil-vinavs l iniku tip ta' sinavs li aħna nistaw nimmaġinaw li konna huma sinavs li jinvestiga li jinvestu l-aktar fi securities tal-gvern sakemm huma konformi. Mhux biss ma' rekwiżiti li għandna fil-proposta tal-Kummissjoni, iżda wkoll ma' x rekwiżiti addizzjonali bħal li niksbu liċenzja bankarja kif ukoll li konna buffer kontraċikliku Fuq il-kumplament tal-proposta li saret fl-abbozz, aħna nistgħu nappoġġaw il-proposta tar-rapporter, iġifieri nipprojbixxu l-appoġġ estern. Aħna nappoġġaw ukoll rekwiżiti imsaħħa dwar il-klassifikazzjoni, aħna nappoġġaw l-istwaqif tal-pjalijiet tal-kupru għall-MMF bl-istess spirtu Pal għafas CRD, aħna għan prezentaw kol xie emendi li komplu jisaxħu l-proposta tal-Komissjoni għal dan li ġej. Il-President jiprofa jwaqqa fil-kellima, aħna nishtiqu naraw mod espliċitu l-MMF jiġu stabiliti fil-tax havens jiġu projbiti milli eh, jiġu kommerċalizzati fl-Unjoni. Aħna naħsbu li il-funzjoni ta' supervizjoni ta' ezma trid saxħa billi nassiguraw mod partikolari li MMFs importanti jaqgħu taħt is-supervizjoni diretta ta' ESMA f'każ ta' riski ta' stabilità finanzjarja serji. Aħna favur ukoll l-integrazzjoni ta' CRD erba. Iva, ekke ġobkom, ma nistawx eh, nipermettulek li tibqa titkellem. Inti titkellem ħafna iżjed. Inti l-unika waħda li qed titkellem ħames minuti. Irrid ikonna l-istess prinċipju biex nirregolaw il-politika ta' renumerazzjoni MMF? Iġvi għanna bżon l-istess rekwizit għal politika ta' retribuzzjoni. Grazzi ħafna għaddu għal kaċ li għaj. L-ewel kellim, Pervanx Perez. Merci, Monsieur le Président. Grazzi, Sur President. Grazzi l-rapporter Għax meta jgħat eh, fisqa tista ssib mod kif toħroġ minnu. Għata me raġunijiet għaliex dan il-fajl partikolari huwa mblukkat u rridu nrepetu dan huwa u d-dimna industrija finanzjarja u industrija tas servizzi finanzjarji li għandha eh, affarijiet li mhumiex eh, bilanċati tajjeb fl-istati membri kollha. U speċjalment meta niġu għal tliet kriterji msemmijin mir-rapport naħseb dawn huma importanti ħafna mhux se naħdhom fl-istess mod e, e, e, ordni li ħallithom l-ewwel huwa l-istabilità finanzjarja u riskju sistematiku li għandu li huwa relatat ukoll mal-istabilità u t-tieni fit-tieni post il-faċilità l-ekonomika vera u t-tielet li dawk il-kriterji u kif il-flus ta' dak li ta' minħala sittaxi ikunu użati biex ikunu ta' bailout għal ċerti banek u industriji oħra. Allura aħna rridu noħorġu bilanċ korret bejn daw it-tlet kriterji, mhux biss bil-inżomu f'moħna e, ċerti industriji konservativa u ċerti avukati li li jridu return tajjeb fuq il-flus tagħhom meta naraw li dan verament ma jkunx adattat kif suppost u li ma jimxi skont ma tliet oġġettivi li jagħmilna nifinanzjaw l-ekonomija vera, stabilità finanzjarja u nevitaw li konna li nużaw il-flus tat-taxxi. U għafna l-ispirtu li Unus il-Parlament Ewropew hemm bżonn jkun indipendenti dwar dan. Fuq il-proposti tal-rapporter fuq diversifikazzjoni, per eżempju, m'għandix għalfej nidħol f'dan f'ħafna dettall għax diġà intqal fuq dan u rapporter stess qalet li jekk inti tieħu parti mill-proposta Amerikana mill-list nista ta' jkun hemm ċerti problemi, jkun hemm xi problema. Jekk tieħu biċċa żgħira ma tistax tipparaguna il-mezzi biex tiffinanzja il-mod kif is-sina f'Amerikani ħaj jissiru u għandek umbat il-portfolios sovrani, umbat għandek l-aspet li semma mir rapporter l-ewel net xħaj jiġri li l-proposta mill-Komissjoni meta niġu għal-bafa. Għaxin nħossi li dan huwa fil-qalba ta' dispożizzjonijiet li jekk ikollok E, e, ċerti sina f'sta vallur, allura daw ikunu jintuża biex nwieġbu għat ħassib li għanna sammi meta bdiet il-kriżi. Mbagħad fl-aħħar jekk inti verament inkoraġixxi u tiffavorixxi diversifikazzi tas-sina lejn dejn sovran, dan kif sejjejn l-ekonomija vera dan huwa misteru li ħajkompli jisir misteru e, għalija imma nieħu pjaċin kompli nisma' diskussjoni. Il-kellim li jmiss ħan nitkellem fil-qosor ħafna tgħid il-kelliem, ikolli ngħid l-Onorevoli Gigold. Ma rix noqgħod nidħol fid-dettal ta' sustanzja ma l-mistoqsija vera għandha hija din. Fondi għandhom suppost jieħdu l-istess funzjoni bħal banjak dan huwa fil-qalba tad-dibattitu hemm ħafna argumenti, ħafna dibattiti fuq il-protezzjoni ta' ċerti modelli ta' negozji jekk ikollux dan ikollux impatt qawwi, eċċetra, Jien verament nemmen li jekk inti garantixxi ċertu valur prattiku inti bank u meta inti fund, font inti li tkollok floating value. Meta parti terza tieħu over dak ir-riskju, però ma tistax tkun sinaf u b'dan il-mod tkun sfurzat biex ikollok azzjoni proċiklika. Jina sorpriż, verament sorpriż illi ħafna mill-kellima ma referewx fuq il-profi illi aħna diġa għanna. Aħna għanna rapport tal-European ta Systematic Risk Board. Għanna rapport minn bordi u maċċari ħafna. Għanna noħorġu mis-sinafs għal ħafna raġunijiet ekonomiċi. U jina smajt ħafna nisa unnek jgħidu li jissa din jitolbu studju ġdid tal-impatt bħala koordinatur li nista' ngħidu li jidir li li li li dan huwa ċar ħafna fi xħaj wassal. Ifisser li ħammurru għall presidenza tal-Lussemburgu u dan huwa jimxi sew mar-rapporter ta' Irlandis u mar-rapporter Britanniku, eccetera. Eccetera u dan huwa kif qed naraw tista' twieġeb b'mod aggressiv orrajt imma Dan huwa dan huwa dibattitu miftuħ jiena imħasseb ħafna fuq il-reputazzjoni ta' dal-kumitat. Fil-passat eh, kien hemm min intqal u kien hemm min iħoss illi kien hemm problemi fuq konflitt ta' interess f'dawk il-membri parlamentari ma jnatawx rapporterships. U din hija għandha x'taqsam ħafna ma kif tidher din il-Kamra. Issa għanna għat ta' rapporti fej aħna fil-periklu li dal-komitat et dajje fil-proposti tal-komissjoni. Għanna riforma eh, għal-istrutturar u ħajkompli konna tweġibiet dajfa għal-leġizlazzjoni għal-leġizzazzjoni li tkun iktar dajfa. Et nara li il-periklu għal li il kamra tmur l-len il-bot mis-saħħa li kollha xogħol e, b'saħħtu u jkollna proposti allura biex indajfu il-pożizzjoni finanzjarja u lill-Kamra e, tad deputati Ewropej tkun e, iċċabċab il-dan u netna rizjet elementi dan meta u meta naqra il ċerti affarijiet allura għandna nkunu attenti li nħansu għall espettattivi ta' ċittadini tagħna li nkunu wibsin fuq il-leġislativu u nelbu l-problemi illi kellna fil-leġislatura l-oħra. Grazzi kellim li jmiss. Wara dal-iskambju ta' opinjonijiet l-Onorevoli Wetzeker, Eh, nistgħu naraw l-ekstens sħiħ li fiħnina kella kellha taħt dossier diffiċli ħafna u naħseb wieħed minn daw il-files fej in-nies verament jippruvaw jgħidu illi illi trid minn kollox. Issa jew ħad tippreserva settur sina fli huwa settur kbir nafu u ma tiffaċċjax ir-riskju li jiġi miegħu jew nkella tgħid li nieqfu nippretendu l-affarijiet il nafżu ma tajbin daqs flus kontanti. Hemm mażla x'namlu rridu niddeċiedu. Hemm mistoqsija waħda li li ngħid jiena. Jekk irridu mmorru fit-triq ta' evalwazzjoni għandi mistoqsija sempliċi ħafna. Il-mistoqsija hi il leġislazzjoni proposta f'dis sitwazzjoni fejn nippretendu li sina hija bħal flus kontanti imma li fil-fatt issina f'nafu li tippreżenta ħafna riskji moħbija mhux taqstant moħbija fuq livell kolossali u din hija l-mistoqsija l-iktar prinċipaliet qed nipprova nindirizzaw u jiena mħasseb ħafna qed jgħid il-kelim li jekk it-tweġiba għal din il-mistoqsija huwa baffer ta' 3% mhux biżejjed jekk għandix inżidu miegħu u l-leġiżlazzjoni jekk għandha l-intenzjoni li tagħmel meta ngħidu li is-sinafs mill-bank tal-Lehman Brothers mbagħad kompla jinfirex. Naf li l-aħħar darba li kon ma kenix suċċess, allura jina imħasseb li jekk nibqgħu sejrin hekk ħajjerġa' jkollna nuqqas ta' suċċess u hekk sa jiġri u għalhekk il-kollega tiegħi tkellem fuq kif tkellem u jitqubina bina dawk illi ħarsu b'mod Eh, serju sistematiku lejn din il-ħaġa. Grazzi l-aħħar kelliem qabel ma nagħti l-kelma l-Kummissjoni. L-onorevoli membri, l-onorevoli Gular, iżven eh, veru toġobni meta inti tidħol fil-prattiċi tal-axħar mandat meta kien hemm rapportes ġermaniżi biss fuq il-rapport il-guarantee schemes. Imma l-darboħra għanna daw li idejat nazzjonali fuq ċerti fajz. l-għaldi għamlu l-aħjar għazla, għallura sempliciment għandkom eh, eh, issegwu l-parir ta' rapporter tagħna. Jina mħasba fuq żewġ aspetti fuq il-proposta kif bħalissa. Jiġifieri eh, jiġifieri xem fuq il-mejda bħala tibdil jekk li ma pajra għanna nsegu għandek bidla kbira u rridu namlu ħafna mistoqsijiet il-fondi tal-ekonomija vera. Dinja ta' sekk ħafna importanti u rridu nasbu sew fuqa għal darba li jeta rridu nsaqsu nfusna il-prattiċi palissa għal fondi differenti tal-ekonomija u miex fuqatu madina għall-ekonomija tagħna. Issa il-kell nat il-kelma l-sur Linder għal-Komissjoni. Grazzi ħafna sur President fi semmi Kummissjoni. Grazzi ħafna ta' diskussjoni daqshekk dettaljata. Aħna minna l-proposta tagħna naħna ippruvajna niffokaw fuq l istabilta finanzjarja waqt li nżommu is-settur f'dan il-kamp U issa ħna din nindunaw wara tid-diskussjoni anke mal-Parlament u fil-Kunsill illi hemm opinjoni diverġenti ħafna lek napprezzaw ħafna illi rapporter u membri oħra ħarġu b'soluzzjoni ta' kompromess u anka dak li qed jiġi diskuss bħalissa fih dan il-Kummissjoni fil-Kunsill dan il-Kunsill Ewropew. Dinja kwistjoni eh, komplikata ħafna, palma għalu ħafna minnkom l-impact assessment huwa dettaljat ħafna, sar tajjeb ħafna, huwa jekk għatem iżjed kwistjonijiet pendenti, il-Kummissjoni lesta għandha l-kapaċità illi tinkom biex tinvestigaw iktar. Nistgħu nagħmlu iktar verifiki tal-impatt fi żmien li jaba għandna għandna impenji internazzjonali f'dan il kamp li rridu nirrispettaw aħna l nafu li d-tip ta' verifika tirrikjedi żmien kif qed aħna noffru l-appoġġ tagħna jekk għandkom bżonn iżjed informazzjoni nħarsu l qudiem biex naraw x'jista' jevolvi minn minnaħa tar-rapporters u x rapporters fuq iktar kompromessi. Grazzi ħafna. Thank you to the Commission. Uh, uh I uh, appreciate you. Dik napprezza illi illi kollok għanna ftit iktar ħin għax kont ma għanti ma tantx ħadd ħin biex twieġeb. To the Commission. Sija l-Kommissjoni. jina fimt ir-rimarki tiegħek sew li jintom jintom intomx tiddefendu il-proposta tagħkom 100%. E, when, uh, when, when we il-Komissjoni. Meta aħna preparajn, meta prezentajna dil-Komissjoni, aħna nafu wkoll li stati fl-Istess Uniti maqluba l-Ewropa ħadd wassal għal riżultati oħra. Għalhekk aħna fil-proposta tagħna ħriġna bl-idea ta' buffer. U aħna nħossu li dil-proposta til aħna konxi illi aħna qegħdin fi proċess politiku u waqt li qed inżommu mal-proposta tagħna rridu nkunu kostruttivi għal iktar diskussjoni. Grazzi. So apparently the answer to your question. Allura tidher li it-tweġiba hija iva. Tajjeb issa l-kelma lir rapporter u nitlobkom biex titkellmu fil-qosor. Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzja l kulħadd tal-kontribuzzjoni tagħkom u fil-fatt xi ħadd qal x'għamilt ħażin fil-ħajja ta' qabel biex toħroġ din il-proposta nina. Għax jien ipprovajt li nsib mezz pożizzjoni l qudiem meta nafu li dak li għanna qudiem nafu il-mejda huwa imperfett. Għanna isu dimarkazzjoni fejn ma nistgħux inġibu nies differenti flimkien fuq l-istess mejda. Qed nipprova nagħmel dan, qed nipprova nsib xi tip ta' pakkett għax jiena nemmen li fl-aħħar tal-ġurnata huwa importanti li jkollna xi ħaġa f'idejna. Din ir-raġuni għal ma minnix progress li għanna bżon namlu għalim kullħat ipoġġi bil-qeda fuq mejda waħda ma' shadows anka niprofa u ma jistax kun kulħadd iżomm mal-pożizzjoni inizjali tijaw ma nagħmlux progress, allura rridu npoġġu bil edha fuq mejda u naqblu fejn nistgħu u sa fejn nistgħu nagħmlu kompromess għax dik hija l qoddim triq Verament noġġezzjona għal din il-ħaġa mbagħad illi dinja kopjata assolutament minn tal-Istati Uniti, le mux vera, jiena konver jina kelli konversazzjoni waħda biss mal-ACC imma kelli konverzazzjonijiet oħra mal-mod kif nistgħu insibu soluzzjoni u niġġestixxu ir-riskju b'mod kif suppost għalhekk ippruvajt insib mezzi kif aħna niġġestixxu r-riskju biex issina f'jibqa. Meta narfu li l-Istati Uniti kif ukoll il-Kummissjoni l-koll ħarsu lejn din il-proposta di kienet għażla waħda. Allura nista' ngħid illi jiena tajt żmien sal-2020 għal il proposta ħaġa li m'għamlux l-Istati Uniti aħna għanna ħafna punti differenti minn tal-Istati Uniti u dak li għedin jgħidu li meta nistgħu naqbdu u nħaltu l-affarijiet. Hemm min li min ma jridx il-proposta tal-Istati Uniti, hemm min jitkellem mod ieħor. Fil-fatt aħna għedin ilna inħarsu li għal armajn ħames snin. Mi xejn ġdid allura. Allura meta naraw l-esperjenza mill-aħħar leġiżlazzjoni forsi ma nafx kemm nistgħu nsibu xi ftehim meta naraw li l-ftehim ma nistawx naslu għal ċertu ftejim. Allura x'differenza tagħmel jekk nistennew ftit xhur jew ftit snin. Allura huwa importanti huwa żmien illi nagħmlu xi ħaġa fuq dan. Jiena fil-fatt fuq din naqbel ma' żven illi hemm il-kredibilità tagħna fuq il-bilanċ fuq il-miżjen aħna mhux il-Kummissjoni aħna dinaw biex niskrutinizzaw nistudjaw il-proposti mill-Kummissjoni allura mhux xejn eh, sakrosant li rridu nirrepedu dak li tajt il-Kummissjoni. Allura huwa ċar li dawn l-aħħar xhur l postijiet oħra kien hemm movimenti allura dawk li qed jistudjaw għal studju ġdid tal-impatt. Il-figuri li jiena nsemmi f'tar rapport ġejjin qed joriġinaw minn surveys eh, tal-Kummissjoni ta' Settembru 2013 allura x'ħaj bidel. Dawk il-figuri ġejjin minn dawn huma figuri mis-settur pubbliku dawn dawn it-totali huma ġejjin minn mill-figuri ta' retail sarra xejn mhu se jinbidel b'mod eh, kbir, allura qed indewmu biss l-affarijiet kull meta membru tal-Parlament Ewropew jew rapporter joħroġ suġġeriment differenti aħna ma noqogħdux insaqsu għall impact assessment allura nemmen f'dan jien. Aħna lkoll nispiċċaw rebbieħa jekk ikun hemm impact assessment allura aħna rridu naraw kif sa nidru allura importanti ħafna li n-nis jirriflettu fil pożizzjonijiet inizjali tagħhom u jaraw kif nistgħu jkollna noħorġu b'pakkett li jimxi l qudiem għax naħseb li waqatih importanti li konna ftejjim kemm jista' jkun malajr u ma nistennewx għall presidenza tal-Lussemburgu. U ta' fuq jina oġġezzjoni għal din l-ideja fejn nisibdew joħorġu b'allegazzjonijiet fuq l-isfondi tan-nies u l-pajjiżi minn fejn u assolutament mhuwiex aċċettabbli li l-membri kollha tal-Parlament Ewropew aħna nirrappreżentaw 500 miljun b'mod indaqs nieħdu responsabilità għana indas, allura hija oċċezzjonabbli li nisibdew jgħamlu referenzi biex jgħidu minn fejn ġejjin ċerti membri parlamentari li ma jistax kollok rapporter Britanniku jew ikollok wieħed Franċiż fuq xi ħaġa oħra. Aħna rridu nitalmu, nħorġu nitilqu lilin mill pozizjoni tal-Kunsill u ngħidu ismaħna aħna kapaċi npoġġu bil-qeda fuq mejda waħda, ma nistgħux nibqgħu hawn nibblokkaw ċerti affarijiet u rridu noħorġu b'ċertu pakkett aċċettabbli. Jina lesta noħriġ pakket li jiġbor il-gruppi fl-imkien li dejat unpoġġi kollox fuq il-mejda u rridu nħarsu li e, blima mod it-ħassib ta' Sur Demasi u Sinjura Ġoli kif ukoll inwiġbu kollha tħassib ta' Brian u Said u Sur Ġesek. Nasibu għati importanti li għal kredibilta li mandew mux b'dan il-fajl imma noħorġu mill-impass li għedin wasalna. Jena nħares il-qoddim biex nalla impoġġi bil edha fostkom. Grazzi. Grazzi ħafna l-rapporter. Aħna għanna skeda il-11 ta' Deċembru 12 għall-amendi mbagħad fjannar l konsiderazzjoni mbagħad kon 23 24 ta' frar. Forsi ikonna din it-talba ta' jekk ikonna din it-talba l-impact assessment għal koordinaturi ikunu jidu jiddeċidu fuqha hemm li nikkonsidra bħala alternattiva hemm talba biex nipposponu del waqt din għat tmim ta' ċerti tlettijiem erbatijiem sempliciment biex biex forsi il-rapporterista jaħseb taħseb fuqa mbagħad nagħtu komunikazzjoni lil membri Tajjeb, jew titreaġixxi issa? President, ma nafx kif tista' tagħmel din il-pożizzjoni fi żmien tliet ijiem. Aħna għandna programm u għandna biċċiet ħafna biċċiet oħra ta' leġislazzjoni għaliex allura mhix daqshekk diffaċli li ndewmu id-dati li diġà ħabbarna li sempliċment nistgħu naqbdu nislottjaw dar rapport tal-iktar tard. Sempliċement qed ngħid li nżommu l-iskadenza kollha kif li tinkludi il-vot u l-konsiderazzjoni forsi ikun possibbli għal xi ftit jiem oħra għall-emenda tiegħek mingħajr ma nibdlu xejn iżjed jekk kumbat ma nibdlux allura dik tajjiba wkoll. biex konna ftit jimizjet. iżjed. Mistoqsija, jien qed nifem li l-koordinaturi se jħallsu lejn il-kwistjoni tal-assessment. Aħna ħanħarsu lejn l-assessment jekk ikun hemm talba, jekk il-koordinatur għajem mistoqsija nħarsu leha. Ixfri jiġifieri qed inżommu mal-iskadenza ta' din il-proposta, iva qed inżommu mal-iskadenza bidla zaħira ta' posponiment ta' xi ħames tiem għal-deadline tal-elementi. Imbagħad il-koordinaturi huma liberi li jerġgħu jiġu lura li għadin biex niddiskutu proposta jekk ikun hemm proposta fuq il-mejda tal-koordinaturi fuq il-impact assessment. Allora nikkonferma l-iskadenza li għanna b'din il-posponiment biss għal Iċfri sissa dan u deadline li għanna, nista nirrepeti. 17 ta' Diċembru emendi 21 ta' Jannar konsiderazzjoni tal-emendi 22 jew 24 eh, ta' Jan ta' frar eh, votazzjoni fih dan l-ekon. Grazzi ħafna. U l-mikrofonu nqata'. Point 7 of our Punt 7 tal-agenda tagħna l-aħħar waħda Skuza ruħi ma' rapporter, provajt namel l-mutijaj sabiex eh, nirrispetta l-iskeda tagħna. Naddu issa għal eh, l-indiċi użati pala parametri. Il-rapporter fuq il-dan eh, l-indiċi. Grazzi, xtaqt nibda billi nirringrazzja l-shadow rapporters fejan konna l-lum dan iskambju ta' opinjoni fuq dan id-dossier importanti qabel naddu għas sustanza L-ewwel nett nixtieq nitkellem dwar kwistjonijiet amministrattivi l-ewwel qed nipprova nikseb l-abbozz lessa l-aħħar tal-ġimgħa. Qed nassum il-rapport se jsir pubbliku fl-ewwel nofs tal-ġimgħa d-dieħla. Pubblikajna kemm il-tessieħ tal-, -tall test u anka l-verżjoni medata fil-website tiegħi u lista ta' organizzazzjoni li tħaddit magħhom fl-aħħar xogħol fuq eh, l-indiċi li wkoll issibuhom fuq is-sit elettroniku tiegħi jekk intom interessati. Semprova nżomm anka ma' temtib bisabilita fejn għandna skadenza għal emendi li hija l-20 jannar. U sostanza tal-abbozz kif semmejt qabel. Huwa fajl kbir u komplikat u għal-daqsan sensabri xie pro ġenerali nitkellem fuq fuq il-kustenijiet prinċipali fir rapport l pro ġenerali sabiex noħolqu leġizzazzjoni addizzjonali brani li nimprofjenu manipolazzjoni fil-ġejjini ta' dawn l indiċizati n nifuka fuq eh, l-importanza makroekonomika tal-benchmarks li huma importanti għal ħidma ta' swieq finanzjari, s-swiq tal komunitajiet tal-bejħ u xiri oħrajn. Il jekk benchmarks kompli le, jista' jħalli impatt qawwi fuq l-ekonomija regali. Dan partikolarment veru għal benchmarks użati b'valuri ta' referenza wiesa l-istabilità ta' swieq finanzjarji u l-ekonomija f'sens wiesa huma serviti l-aħjar permezz ta' provvista varjata ta' indiċi li jintużaw u eh, jintużaw mod trasparent kemm jista' jkun. Minn dal konsiderazzjonijiet joħroġ il-ftit toħroġ il-ftira l-ewwel. Natu saħħa l-utenti tal-indiċi billi niprovdu l aktar informazzjoni fuq il eh, kif jiġu stabilita l-parametri. Dan jinforma maħjar kif jittużaw l-parametri u jimponu disċiplina fuq l-amministraturi. It-tieni. Naplika proporzjonalità ċara bel rigward tal-impożizzjoni ta' rekwiziti governativi addizzjonali fuq il-parametri sabiex niskuraw il-parametri kunu ta' importanza sistem parametri ta' importanza domani kikunu sottoposti għal rekwiziti iktar stringenti fil-waqt li fl-istess ħin iżommu nżommu provvista varjata lill-utenti spiża raġunevoli. Kon proporzjonalità u trasparenza so. Għal parametri iktar importanti dawk valur ta' referenza ola u ta' importanza sistemika u ġust illi nimponu rekwiziti governativi vinkolanti skont u għabbażi ta' prinċipji maqbula fuq livell internazzjonali. Dan ir-rekwiziti kollha inkludu appoġġ proporzjonali differenti ta' parametri skont is-suq un tip ta' dejt użata. Għal benchmarks li eh, mundomx kritiċità, hemm bżonn iżidu trasparenza l-utenti u l-end users ukoll ġifri konsumaturi. Dan jista' jintuża billi nitolbu l-amministraturi tal-parametri li jpubblikaw sqarrijiet barra minnek amministraturi għandhom jagħmlu disponibbli stqarrija ta' konformita verifikata minn auditor indipendenti sabiex nindikaw salima pont eh, konformita ta' amministraturi ma' rekwiziti governativi oħrajn. Nimponu eh, rekwiziti vinkolanti fu eh, indiċi fisser illi kona spejz zejda u dawn l-spejjes jistaw naqsu il-forniment ta' parametri u l-flaħar mill-aħar jilimita l-aċċess u jżid biżijiet fuq negozji Ewropej fi żmien meta tkabbir imsaħħa kompetitività internazzjonali għandhom ikunu prijorità numru wieħed tagħna. Dan il-kuntest arranġamenti aġġustati huma bżonn jużi għal parametri bażati fuq data regolata u fuq parametri eh, għabbażi ta' kontribuzzjonijiet minn kontributuri mhux eh, kontrollati dawn l-ġusamenti qed ikunu lineari ma' standards internazzjonali. Fuq kritikalità. Approċ fuq żewġ binari huwa meħtieġ sabiex nindeċu kritiċità ta' parametri dawk dawk li jabżu 500 biljon euro kif ikkalkulat fuq periodu ta' żmien għandna nqisuhom bħala kritiċi madana kollu limitu minnu kwantitattiv għal dan mhux tajjeb f'kuntest fejn l-iswi qegħdin dejjem jevolvu. Laqtant għandna ninkludu parametri oħrajn għabbażi ta' kriterji li staw jevalwaw importanza sistemika ta' parametru f'dan l-eżerċizzju importanti napplikaw l-istess kriterju fl-Unjoni kollha għal daqstant fej parametri għandhom exposure diversi stati membri, deċiżjoni ħarija fuq kritikalità għandha ssir fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Għal dawk purament nazzjonali, deċiżjoni bħal dawn itħallef fidej l autoritet kompetenti tal-istati membri. Fuq pajjiżi terzi li nażguraw aċċess għal numru eh, vitali ta' benchmarks sabiex inkomplu kif is-sistema finanzjarja tkompli taħdem kif suppost, Dan għandu inkludu dispożizzjoniet għall eh, amministraturi ta' pajjiżi terzi. Fil-preżent l-ebda ġurisdizzjoni barra l-Unjoni Ewropea ma waqfet għafas leġislattiv dettaljat u l-ebda żvilupp eh, mu mistenni fil-futur qarib. Għal daqstant pajjiż ter reġim għabbażi ta' ġurisdizzjoni mhux biżejjed. Fistessin, istess ħin, livellu gwella l-kulħadd għall amministraturi bażat fl-Ewropea għandit tkun żgurat. Għal-daqstant, hemm bżonn nodda addizzjonali sabiex niżguraw l-utenti tal-Unjoni Ewropea jżommu aċċess għal benchmarks ta' pajjiżi terzi. Deċiżjonijiet eh, ekwivalenti blan li indirizzaw benchmarks speċifiċi u li kopru kategoriji differenti għandhom kol jizditu għalmenu sakemm ma jkollix deċiżjoni ekvivalenti ġurisdizzjoni mod ġenerali. L-aħħar żewġ punti huma dwar eh, performance benchmarks fejn eh, tibta ta' ġifija hija possibbli f'kull tip ta' benchmark u eh, ambitu wiesa għandu kun ikkonoxxut illi l-kostruzzjoni ta' benchmark hemm l-użu ta' indiċi oħrajn jew kombinazzjoni ta' indiċi mingħajr ma nużaw eh, data pal każ ta' performance benchmarks għandha tkun mitqisa pala dispożizzjoni ta' benchmark fuq l-użu. L-produkt ta' informazzjoni li l-utenti ta' benchmarks, investituri, negozji, istituzzjoni finanzjarji jgħin sabiex intejbu it-trasparenza tal-benchmarks. Imma jistaw kol jizguraw il-konsumaturi kun imħar saħjar kontra użu mhux xieraq ta' benchmark. Entitajiet eh, għandhom jagħmlu sforzi addizzjonali sabiex jinformaw l-utenti ħarin fuq l-speċifiti ta' benchmarks l-entità qed tipproponi li tinkludi f'kuntratt finanzjarju. Nasem nisnaq hawnhekk. With these remarks, uh, Mr. Chair, and I'm uh, very looking forward to. Uh... Nistana bil-ħerqa l-opinjoni ta' xedaw rapport. Thank you. I give the floor to Mr. Hockmark replacing. L-Onorevoli Hockmark. Fisem il-PPE. Grazie ħafna, President. Għetniħu post, Sir Niedermayer. Niskuza ruħu li mux present l-lum. Jinsab f'Kuala l-umpur. Fejt, jitkellem konferenza bank ċentrali Tal-akwa l purħal li hawnhekk. Forsi ġibli t-shirt lura miegħu. Pero n-nessa uħus mill punti prinċipali li huma konformi ħafna mal-pożizzjoni tal-rapporter kien f'temmir reċipriku l-intlaħ minħabba xogħol tal-rapporter grazzi li għal dan u l-manipolazzjoni tal-Liber kien waħsal għal skandru kbir forti ġeta regolamenti. Dak iż-żmien għandna direttiva fuq bosta tas-suq e li bidlet l-affarijiet kemm xejn. Mbagħad kellna proposta mill-Kummissjoni Ewropea imma fl-istess ħin risposta globali mill G20 permezz adozzjoni tal-prinċipja Josko li saru aċċettabbli fuq livell globali. Is-sur Nidermajer hemm t tersaq s-sanijiet l-ewwel ngħid l-isten eh, il-firxa ta' regolament Iktar kemm dan ikun wiesa, iktar jitlob għat implementazzjoni u riskju għal rekwiziti regolatorji. Ten kwestjoni IOSCO Third Country Regimes ma kellna proposta l komissjoni ma kienx ma kienx ċar ċer, ma kienx ċar l-affarijiet peress huwa ċar illi illi dawnu huma l-bażi regolament ħafna pajjiżi. U regolament l-Unjoni Ewropea mhux se jsir standard ġdid. Għadaqstant hemm bżonn ikonna bilanċ. Illum għanna benchmarks jintsab mod globali, pero ħafna minnam dawn ġemux ġej mill-Unjoni Ewropea, din ifisser li supervisur kolli jiddeċiedi jekk u miex sigur bizzet għas-suq Ewropew, naċċettawx xiktar eh, regolamenti mdak mdak minn perspettiva benchmarks eskom hekk se jkunu adattati għal flus Ewropej. U għan għandu għan kollu konsekwenzi għal kompani u ċittadini Ewropej. Jekk rridu nikkonsidraw uh, il-atturi fuq is-suq Ewropew ma nistax naċċettaw is-soluzzjoni kif inissa. Trasparenza. Kellimna fuq qabel. Kollox mu kollox. il punta ta' tluq ta' sunu dermajru li dun naqs ndejqu l-ambitu nindirizza l-problema ta' implementazzjoni trasparenza u l-regolament kun iktar veċin tal-prinċipju asko u ikonna benchmarks ekvivalenti l-implementazzjoni ta' Jusko. Grazzi l-rapportera xogħol ċellenti tagħha u kol nipproponi li koordinaturi ikomplu b'evalwazzjoni ta' l-evalwazzjoni tal l ta' kommissjoni fid-dawl ta' realtà ġdida li għandna. Dak kollu l-missur nidermaj u dak kollu mnaħti jkoll. Grazzi. Alessandro minuti l-Onorevoli Fernandez Alvarez. Wara nofsinhar tajjeb, Sur President, grazzi ħafna mela l-ewwel net. Jiena nixtieq nifraħ l rapporter f'dawn l-aħħar ġimgħat aħna ħdimna b'mod intensif u jiena naħseb li anke fil-ġimgħat ta' wara wkoll ħankomplu naħdmu b'dan il-mod biex inwasslu E, biex dan il-regolament ikun imħejji kemm jista' jkun malajr fuq il-bżonnijiet ta' dawn ir-regolamentazzjonijiet hemm raġunijiet naturali li mhux ġew e, manipulati ma' każijiet li saru magħrufa mill-istampa fl-aħħar snin anke fl-aħħar xhur għaliex il-manipolazzjoni ma, ma baqgħetx fl-ibor jew fl-Euribor. Reċentement għandna sanzjonijiet oħra permezz tal-manipolazzjoni fil-razi ta' kambju u l-Europa u l-swiq finanzjari kollha kemm huma għandhom bżonn regolamentazzjoni ċari ċara li ma tippermettix l-manipolazzjoni tal-indiċi mhux biss li ma jkunx hemm manipolazzjoni ma li ma jkunniex indiċi li huma fasla ħażin skorretti li eh, mhumiex daqshekk preċiżi u mbagħad jispiċċaw waslu għal eh, dawn il-bubbles jew ikela neqqas stabilità fis-suq finanzjarju. Il-grupp ta' soċjalisti jara b'mod pożittiv ħafna din il-proposta li ġiet eh, li waslet minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea u biex ma nintawalx jiena wkoll nixtieq nifoka fuq tlieta jew erba' punti li naħseb li ħajkollhom bżonn ta' ħidma intensiva fil-ġimgħat li ġejjin. L-ewwel net, Ir-regolament jieħu bħala punt tatlu definizjoni definizzjoni ta' l-indiċi kritiku ta' benchmark li jiena naħseb li mhix tajba. Minnaħa għaliex hija e, kwantitattiva iżejjed li edin nidentifikaw e, indiċi kritiku jew le u jena naħseb li dan taħalli vojt e, u minn perspettiva ta' regolament mhuwiex ċar Eh, jeżistu modi differenti li wieħed ikun jista' ikejjel il-fondi li hemm ġestjoni tagħhom li jew li jużaw dan l-indiċi ta' referenza u apparti dan iħallu barra jew iħallu vojt legali ta' ċertu indiċi li mbagħad iridu jiġu konsidrati bħala kritiċi għal dik li hija l-istabilità finanzjarja jew anka ċertu indiċi li kunu kritiċi f'ċertu ekonomiji tal-istati membri iżda li forsi mumiex fuq livell ta' zona euro. Għalek jina naħseb li ma jistax ikunem definizjoni rigida iżejiet u kwantitattiva ta' daw. L-ewel net għaliex ħallu vojt regolatorju għaliex memx mod oġġettiv li wieħed ikejjel dawn il-fondi li jużaw l-indiċi. U t-tieni net għaliex ħajspiċċaw ħallu barra ċertu indiċi li potenzjalment jistgħu ma jkunux stabli. Issa, it-tieni punt E, li għamil deġa referenza għal-jom qabel il-proporzjonalità ta' din il-regola. Jina naħseb li ta' min jgħid li kunem e, proporzjonalità u raġonevoli dan u għacċar li ma jistax kunem l-istess regolamentazzjoni l-livor jew l-livor ġifiri l-indiċi l-kbar li għandhom riskju impatt li jista' jiddestabilizza il-swieq finanzjari u dawn huma indiċi meta jiġu użati f'ċertu oqsma partikolari u jkella fl-ekonomija reġjonali ġviri li għandhom inċidenza sistemika, għalek hemm bżonn ta' ċertu proporzjonalità, iżda hemm bżonn li ddefinixxu li mija l-aħjar proporzjonalità bejn dawk li ma kritiċi u dawk li mhumiex. Irridu nikkonsidraw ukoll li l-materja prima wkoll huma parti minn dawn l-indiċi mingħajr differenzjazzjoni. Tielet punt huwa il-problem tal-pajjiżi terzi li hija xi ħaġa li diġà issemma qabel. Jiena naħseb li l-proposta tal-Kummissjoni mhijiex sħiħa għaliex memx regolamentazzjoni fuq ċertu pajjiżi terzi u dawk il-benchmarks li hemm barra mill-Unjoni Ewropea u l-aħarnet hemm il-mudell ta' supervizjoni li rridu xu aħjar. Grazzi ħafna l sur President u għal ħra proset li rapporter. Grazzi ħafna għall ICR. E Be brief given that Dawl tal-fatt il ma tantx hemm eh, punti, mussan repeti punti li ġeġew kapruti, naqbel mal-komment reporter. rapporter kena kooperazzjoni tajba bej shadows u opportunità illi nesprima opinjonijiet fil-proċess kollu minn bindu minn bindu ġeta maħtura rapporter. Għandkellem fuq l-ambitu pajzi terzi u l-piżit amministrattivi. Fuq l-ambitu l-ewenet. Kien hemm raġuni għalfejn Josko għamlet żewġ rapporti differenti fuq benchmarks u indiċi l-ewwel wieħed għamlu fl-2012 fej prinċipi jasko għal ġenziji tal-Portar fuq prezz ta' Zejt PRA zottini li sar fl-2014 fuq il-prinċipi ta' benchmark finanzjari għamlu zewċ rapporti fuq zewċ oqsmu differenti li xkellhom eh, parametri differenti għal daqsant n-ħedġeċ eh, lilkom ah, sabiex tieħdu speċjali differenti tal-parametri u dawk eh, ta' PRAs għal eh, swieq ta' komitajiet fiziċi u importanti li nifmu din dinamika għal affarijiet pal zwieq ta' zejtu minnetim il-lopek u nifem il dinamika politika ta' ċertu kontributur nishti nara il-kontributuri parametri fiziċi komplu fuq s pal-Iran u għax mxie prekludum jekk il-pis ikun li wis fuq l pras u l-kontributor taħħom. Għadak zantem zon nifmu differenza bejn l-ambitu għawnek għaswiq fiziċi u l-benchmarks assoċjati mm, meta qabla ma dawk eh, puri f-servizz finanzjari. Fuq piżiet amministrattivi naqbel ma' rapporters illi il-parametri ċentrali indum kollom l-la standards applikati għalli u għemżon bżonn jiddeċidu meta hija pentrom kritika sabiex ikun hemm reġim illi eh, ikun differenti u fuq il-benchmark ċentrali, parametri ċentrali, nitlobtkom tħarsu ġara fil-Renju Unit fuq regolament tal-LIBOR illi ġi regolat issa sena ilu u hemm standards stretti applikati l dawk li qed ikkontribwixxu dawk li qegħdin jaħdmu ta' l-parametru. Daqsan nissuġġerixxi l-inħarsu lejn dawn il-parametri eh, kritiċi sabiex naraw kif qed tevolvi l-ajbor issa li għandna regoli eh, ċari implementati. Preservazzjoni ta' kumpaniji investituri bżonn ippreservaw l-għażla li u importanti li konna trasparenza fuq metodoloġija ta' benchmarks sabiex deċiżjoni tajbin fuq li ma' benchmarks intużaw imma rridu niżguraw illi naraw Eden regolaw l-utenti kollha bħala compilers pal settur tal-ġestjoni ta' fondi jekk qed jiżgħu benchmark dan huma jagħmlu dan jagħmilhom amministraturi, irridan huwa ċarek li kien hemm bidla fil-parametri naraw mhix inklużi f'dan il-pandat jew le. Fuq pajjiżi terzi s semma diġà għaliex m'hemmx proposta leġislattiva oħra f'parti fid-dinja rridu attenti li ma nimponu standards fuq il-bqija ta' dinja li ma standards mis sejn u Prinċipju IOSCO għedin hemmhekk u jistgħu jgħinuna nistgħu usna jek jekk għom eh, kif suppost. Is-Sur Niedermayer sejja għal-evalwazzjoni tal-impatt permezz tal-Dipartiment tal-Riċerka fid daw tal-importanza ta' dawn nkun sodisfatt, nkun sodisfatt jekk nirrispondu l-din is-sejħa. Grazie. Marisa Mattia Ġarguje, grazzi. Niprofa nżom fil-qosor. Manni xejn disponibli għalina. I also want to, to thank the rapporteur. Grazzi li rapporter għal prezentazzjoni u għal punti li għajmet. Ma kellix opportunità nipparteċipa fil-laqda Shadows, pero nasab nistaw nikkoperaw xort għandi biss rapporti segwi, possibbli nkun kollimkien, però f'termi ġenerali naqbel mal-punti li tqajmu mir-rapporter. Għal raġunijiet li ġa semmew? Hemm bżonn titjib ta' regolament tal- ħarsin tal-parametri u ħuż mill-punti li tqajmu mir rapporter sejrin din id-direzzjoni. Dan huwa punt ċentrali rridu nevitaw manipolazzjoni u problemi oħrajn li ġa semmew mill-kollegi l-oħra. Ma nixtieqx noqgħod nirrepeti l-affarijiet li semmew. Xtaqt nsemmi punti prinċipali li hemm bżonn Nejdu konsiderazzjoni ma tanna diskutu dan id-dossier. Waħda mill-affarijiet ċentrali għalija għandha x'taqsam mal-aspett fuq sort ta' kondotta u konflitt. U konflitt ta' interess għandu jkun hemm reġim iktar restrittiv din xi ħaġa illi għandna nedu konsiderazzjoni. Punti ieħor għandu x'aqsam mal-ambitu, nitqalu diversi affarijiet fuq l-ambitu, Ma naħseb l-ambitu tal-parametri kopruti mill possibilità ta' kontribuzzjoni ta' obbligatorji jindu tkun iktar bisa wkoll. U nistgħu niddiskutu dan fid-dettall iktar tard. Telet punt dwar l-integrità tal-ħarsin tal-indiċi naħseb illi dan jitlob illi limiti jkunu stabiliti għal eh, l-influss globatorju għal kontributori ta' indiċi jew parametri. Għamżon namlu ċara. Naħar punt. Dwar l-implementazzjoni ta' periodu ta' tranzizzjoni wara tibdil fil-metodoloġija. Naħseb illi emżon nintroduċu din it-tip ta' implementazzjoni ta' periodu ta' tranzizzjoni ġara darba l-metodologija tinbidel kull fejn ikun possibbli ovvjament. Matul dawn il-periodi l-parametri indhom ikunu kalkulati skont il-metodoloġiji ġodda, l-prinċipji ġodda, però li tikonna garanzija li dan huwa punt li tiet in konsiderazzjoni. Mbagħad fuq l-ekwivalenza, regoli IOSCO, diversi punti li sema mill-kollegi u nasab li nistaw eh, nitkemmu f'aktar dettal dwar dawn il-punti aktar tard. Grazie ħafna għal grupp tal-ħodor issa l-kelima li jmiss. Mela, nistaw naraw kemm wasalna l-bot mill-ftejim li kellna oriġinali. U fuq dan il-kuntest huwa essenzjali li il-regolament tku ikun dettaljat u anka wiesa. Kien hemm tħassib dwar il-benchmarks li ma jistax isserraħ fuqhom l-informazzjoni dwar is-swieq forex e, fisser li nafu dak kollu li hemm bżonn fuq il-libel fuq il-LIBOR anzi. Hemm bżonn li ikonna l-benchmarks kollha li sissa jew fil-ġejjin jistgħu jkunu soġġetti għal manipolazzjoni li jmur kontra l-użu u l-ħidma effiċenti tas-swieq u li affettwa s-soċjetà ġenerali. Il-iskandali tal-benchmarking għamlu ċara li l-awtoritajiet regolatori tar-Renju Unit ma żammux il-kontroll fuq il-benchmarks li ġew fissati fuq fil-Londra imma li huma relevanti fuq bażi globali u dan jenfasizza l-importanza ta' l-element Ewropew u hemm bżonn li il-regolament ikun saħħu bizzejiet li eh, fuq livell internazzjonali ma jkunx ma jinjorawx l-affarijiet li jsiru. Ma sawx nifmu il-kunċett tal-appropriateness tal-benchmark għaliex il-benchmarks irridu nkunu inklużu fil-ambitu tal-regolament tal-ġejjeni. Esperjenza reċenti uritna per eżempju li l-użu tal-LIBOR bħala referenza għal kontratti ta' eh, self id-djar b'nimnut kienet xi ħaġa li ħafna dubi. U proposta tfisser l-ewwel net l-inklużjoni ta' definizzjoni fuq ir-riskju ta' il-basis risk. Eh, meta indiċi jintuża għalan eh, iktar ma indiċi jintuża għal skop differenti, iktar il rata ta' riskju u regoli li jgħidu li l-Kummissjoni sal-ewwel ta' Lulju tal-2018 il-Kummissjoni tkollha tara ir-regoli li jigwidaw l-użu kif suppost tal-benchmarks. Il-proposti tagħna speċifiċi jinkludu li aħna nassiguraw il-benchmarks kollha li huma inklużi li noħolqu reġims fejn il-benchmarks jiġu ikkontrollati kif suppost kont l-impatt u ir-riskju li huma jpoġġu fuq is-sistema finanzjarja u li naqsu il-limitu minimu fejn japplikaw il-benchmarks kritiċi. Fl-aħħar net fuq ir-rwol tal-ezma aħna nixtiequ nippermettu lill ezma li t-sommi supervizjoni tal-benchmarks kritiċi direttament. Irridu nsaħħu r wol ta' ezma fil-kolleġġi li ħaj jitwaqfu għal benchmarks kritiċi u fl-ħarnet nixtiequ nsaħħu r wol ta' ezma dwar is-setat biex ikunu nistgħu nagħtu linji gwida eh, nikalibraw l-standards tekniċi u nippermettu li jkun hemm bejn l-awtoritajiet. Grazie. Grazzi ħafna għandi Nina Gill għal-kaċ li Iva, malajr malajr. Nixtieq nifla nifraħ lil pora Kora u ngħid li storikament dawn il-fondi tal-money market u il-benchmarks kienu maħli ma' xurxin u nawguralek suċċess aħjar minn tiegħi. Jiena nixtieq ngħid li għandna bżonn soluzzjoni komprensiva xi ħaġa politika fid-dawl tal-iskandli li konna wieħed wara l-ieħor, rate fixing, eccetera U jiena naħseb li huwa verament kruċjali li dak li qal il-kollega tiegħu hekk Jonas m'għandux ikonna approċċ riġidu jew reġim riġidu hawnhekk. Iżda għandi mistoqsija. X'inhi l pożizzjoni tiegħek dwar is-supervizjoni? Għandek l-intenzjoni li tagħti aktar setat lill-leżma? Jew għandha tkun aktar nazzjonali? Ben jen għandi ċertu tħassib dwar it-talbiet tal-evalwazzjoni tal-impatt għaliex dan il-fall ġi revedut kemm il-darba. Ma nafx x'ħan iksbu jekk ikonna evalwazzjoni tal-impatt ieħor. Għalek, noqogħdu naqra attenti hawnhekk. Thank you, Rapporteur. Thank you, Mr. Chair. Well... Grazie ħafna, Sur President. Nishtiq nirringrazzja li Shadows kollha u Sinjura Gill għall-opinjoni taħħa u tagħhom. Naħseb li għanna bieċa xogħol u dimna fil-ġimgħat li dejjin qed nistenna bil-ħerqa li nibda raħdem fuq dan għax xina magħkom qed inħoss dan is-sens ta' urġenza li għanna verament għandna bżonn ta' regolament aktar b'saħħtu rridu nagħmlu xi ħaġa hawnhekk. Għalhekk jiena naħseb li jekk kulħadd jiġbed ħabel wieħed niksbu riżultati mixtieq. Dwar l-evalwazzjoni tal-impatt, kif fimt jiena, fil-fatt ma kienx hemm talba għall-evalwazzjoni tal-impatt ġdid, ġida, sempliciment ridet eh, opinjoni oħra fuq l-evalwazzjoni tal-impatt li diġa sar speċifikament dwar il-pajjiżi terzi, u problema dwar il-pajjiżi terzi, ġviri u ma talabx għal evalwazzjoni tal-impatt ġdida. Kif jiena. Emmet nara li hemm min qed jagħmel iva brasu, ġifiri naħseb li fimt tajjeb. U jekk nikkonsidraw is-sens ta' urġenza li qegħdin inħossu sabiex naġixxu kemm jista' jkun malajr, m'għandux ikun hemm dewmien. Is-sur Niedermayer fil-fatt qal li dan m'għandux ikun il-każ. U nittama li dan huwa minnu, grazzi. Grazzi ħafna. Mela, ħanatikom l-iskadenzi l-ewwel net. Se jkonsidna il-konsiderazzjoni tal-abbozz tar-rapport fit-8 ta' jannar l-iskadenza l-emendi 20 ta' jannar il-konsiderazzjoni fit-23 ta' jannar mbagħad nivvotaw fil-5 ta' Marzu. Grazzi ħafna. Għada ħanibdew fit-8 Tlaqa konġunta mal-Kumitat Empl. Issanna il- il-post fejn il-taqaw, fejn il-taqaw. Naħseb għawek, għawek, fl-istess kamra, Iva, nintaqaw għawek fl-istess kamra għada fit-tmina.